Ah, yes, this one. It's okay, it's okay. Mm -hmm. Good morning, dear guests. Lodo tajba, istidna kollegi membri tal-Parlament Ewropew kif ukoll il-Parlamenti Nazzjonali. Ejja nibdew laqatana. U ħankomplu billi twen. Mela, mstidnin, kellima, partecipanti huwa ta' pjaċir u nura lija li niftaħ din il-laqa tal-Kumitat Interparlamentari tal- hija dedikat għal kommemorazzjoni tal-Ġurnata Internazzjonali tan-Nisa. Is-suġġett tal-laqa ta' din is-sena huwa li nagħtu s-setta lin-nisa u tfajliet fil-medja u l-ICT li hija ċemet tal-ġejjieni. Jiena kontenta ħafna li l-lum nista nilqa 27 membru minn 17 il-Parlament Nazzjonali kif ukoll minn Norveġa. Aħna kuntenti ħafna li qegħdin nilqawkom il-kol u aħna qegħdin nistennew bil-ħerqa li nisimgħu il-kontribuzzjonijiet tagħkom għal dan id-dibattitu tant importanti. L-ewwel nett nixtieq nagħmel xi avviżi prattiċi. Dan l-avveniment tiġi organizzat b'kollaborazzjoni mad direttorat tar relazzjonijiet mal-Parlamenti Nazzjonali. L-interpretazzjoni hija disponibbli f'kważi il-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea ħlif fl-Irlandiż. U il-laqa tagħna tiġi mxandra fuq l-internet. Mela, fil-parti ta' ftuħ tal-avveniment, mhux ħajkun hemm diskussjoni għaliex ma tantx għandna ħin, u niskuża ruħi għal dan, Imma mbagħad waqt il-panels li ħajsiru ħajkun hemm diskussjonijiet. Ħudu nota wkoll li il-ħin għall-interventi tagħkom kemm mill-panelists kif ukoll mill-udjenza hum limitat. Irridu inżommu mal-aġenda tagħna biex iżommu mal-ħin, għalhekk niskuża ruħi minn qabel jekk ħankun nil-limita il-ħin għall-kelliema. Membri tal-parlamenti nazzjonali li jixtiequ jitkellmu huma mitluba li jimlew waħda mill-formuli li qegħdin jitqasmu mill- eh, mill-personal tagħna li mbagħad jiġbruhom u jagħtuhom lill-moderaturi. Issa, is-suġġett għal laqa tal-lum hija propju li nagħtu seta' lin-nisa u tfajliet fil-medja u t-teknoloġija tal-informatika li hija tal-ġejjieni. Dan huwa suġġett ta' importanza globali, il-medja tista' tinfluenza l-opinjoni pubblika kif ukoll tagħti qafas l-informazzjoni fl-istess ħin l-ICT insibuh fil-livelli u l-oqsma kollha tas-soċjetà. Għalek, kemm il-mezzi ta' xandir kif ukoll l-informazzjoni ta' teknoloġija, teknoloġija tal-informazzjoni għandhom il-potenzjal sabiex jipromuovu il-setta tan nisa Għalek, huwa kruċjali li n-nisa jkollhom aċċess li jiġu rappreżentati eh, u eh, li kollhom eh, li jiġu murija b'mod realistiku f'dawn il-qosma. Il-Kumitat FEM huwa involut f'dawn il-kwistjonijiet l-2016 aħna adottajna rapport fuq ugwaljanza fost il-ġenri u l-loti e, ta' seta l-nisa fil-età digitali. Din hija kienet imħejjem mir rapport Sir Reintke li ħajkun ħatkun il-moderatur ta' tielet panel. It reċentement adottajna rapport fuq l-ugwaljanza tal-ġeneri fil-qasam tal-medja fl-Unjoni Ewropea li ġiet preżentatum rapporter Michela Xojdrova li ħadkulet tipparteċipa fl-ewwel panel. Aħna wkoll ħriġna mozzjoni għal riżoluzzjoni kif ukoll mistoqsija orali fuq l-notju ta' seta l-nisa u tfajliet permezz ta' settur digitali kienet imħejja mill-onorevoli Anjeċka Koszlewska Rajwich li ħatkun qed timmodera it-tieni panel. Ma barra dan ħajkun hemm delegazzjoni ta' disa membri mmexxija minni ħajkunu qegħdin sejrin e, New York finqas minn ġimgħatej biex jipparteċipaw fit-62 sessjoni tal-Kummissjoni tal-Ġus Maquda fuq l-istatus tan-nisa. U it-tema ta' din il-laqa hija il-parteċipazzjoni fi u aċċess tan-nisa għal medja Eżet għax l-informazzjoni u teknoloġija tal-informazzjoni e komunikazzjoni kif ukoll l-impatt tagħhom fu u l-użu bħala strument biex immexxu qudiem u nagħtu setta lin-nisa din hija xi ħaġa importanti ħafna, nisimgħu l-kontribuzzjonijiet tagħkom li huma importanti u dawn ħajkomplu jgħinuna fil-ħidma tagħna fuq dawn is-suġġetti. Kollegi, partecipanti, Għala konna għedin nittamaw li l-President tal-Parlament Ewropew, Sur Antonio Tajani, jiftaħ dan l-avveniment, imma ftiġranet tilu informana li sfortunatament ma setax ikunaw, imma batinna e, eh, messaċ mill-video, messaċ rikurdjat, li ħanismaw issa. Eżiz vera, Vilja u Marija, il-Parlament Ewropew jinsaf d-dim fil-ġlida biex jassigura l-nisa kollha e, ugwaljanza effettiva kif kol drittijiet. Din is-sena qegħdin faċċaw is-suġġett tal-emanċipazzjoni fil-mezzi tax-xandir, fit-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni. Il-wieħed jilħaq l-ugwaljanza bejn is-sessi f'dawn is-setturi importanti tar-rivoluzzjoni teknoloġija u nibdew mis-salarju li xi ħaġa essenzjali biex nikkarantixxu aktar tkabbir u xogħol fil-ekonomija kollha kemm hi. Jekk ma nirrikonnoxxux ir-rwol fundamentali tan-nisa ma jistax ikun hemm Ewropa b'saħħitha li kapaċi tippromuovi il-valuri tagħha Anke fil- ekonomija digitali ġdida, in-nisa jirrappreżentaw E, potenzjal kbir li ma espressajniex. iżjed ma jkonna nisa fis setturi tal-ICT, jkonna zida ta' 9 biljun euro fil-GDP fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Biex nħol u xogħol għandna bżonn ta' aktar nisa imprenditori professjonisti, mexxejja fir-riċerka, iżjed nisa b'xogħlijiet, iżjed protagonisti. Iżjed ma ninvolvuhom, iżjed ikun hemm benessri ekonomiku u e, impjiegi. Jekk neskluduhom fuq livell globali, e, ħajkonna e, 11.5 biljun euro inqas e, tkabbir milli kellna għaz 11.500 biljun euro inqas milli li kellna fl-2005 minn issa sal-2025. Ġifiri, pi tal-ġappun, Ġermanja u Renju Unit flimkien. Illum huma biss 24 tal-managers li huma nissa, U ehm, bis 4.6% huma amministraturi delegati, ġifiri hemm eh, 655 miljun ta' nisa inqas milli rġiel impjegati. Għalhekk għad hemm ftit wis eh, nisa fis-setturi tal-ICT, id-dinja tal-medja u s-social qed ikomplu jużaw stereotipi fuq il-rwol femminili anka għal raġunijiet sessuali. Eh, fortunatament hemm affarijiet li ġildu kontra dan bħal kampanja mitu. Għamma ħafna twila x'nam il-Parlament Ewropew qed jaħdem fuq mekkaniżmi ta' denunċa għal dawk li huwa trattament ta' każijiet ta' fastidju online u cyberstalking irridu naqilbu ir-rotta li konna sabiex ikonna edukazzjoni digitali eh, għan-nisa u aċċess ugwali għal postijiet ta' xogħol jiena nixtieq nirringrazzja l kummissjoni Fem tal-Parlament Ewropew għax xogħol li għamlu kif ukoll il-Premju Ewropew fin għad nisa fl-ICT li ġi eh, imwaqqaf mill-Kummissarju Gabriel. Nillinu darwa eżempju li rridu nseguh. Issa l-budget li jmiss tal-Unjoni Ewropea jrid jipprefed riżorsi biżejjed għal taħriġ u l-imprenditorja digitali tan-nisa jena nitlob lill istati membri li jimxu skont l-impenji li kienem fil-Summit Ewropew Digitali ta' Tallinn. Hemm ħafna konflitti, ħafna abbuż, hemm ċertu biża maskili għal potenzjal tan-nisa. U din il-biża ħafna drabi tispiċċa violenza, marġinazzjoni u tċħid ta' drittijiet L-Unjoni ġi tkompli tiġġielet għal ugwaljanza reali ta' sessi, mhux ħajkonna dinja aħjar jekk ma nagħtux valur tajjeb lir rwol tan-nisa, ix-xogħol tagħhom u l-passjoni tagħhom fid-dinja tax-xogħol, Din mhix battalja ta' nisa għan nisa, din hija xi ħaġa li nġilduha kuljum mhux illum jew għada biss din għall-Ewropa u għall-umanità kollha kemm hi. Dziękuję Europos Parlamenta Eh, pirmininkui ponui Antonio Tajani už Mela dak il-President eh, tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani, jina nishtiq rigrazzja ta' dan diskors taftuħ. Issa nishtiq naħdi l-kelma l-Kummissarju eh, għal-Konsumaturi, Ġustizja Ġustizzja u l-Igwaljanza bejn sessi, Signora Jurova. Iva, grazzi ħafna smajna kliem inkoraġġanti ħafna minn Sur Tajani. Nishtiq nirringrazzjah anke jekk ma setax ikun preżenti ċar li sur President innifsu ma jibżax mill-potenzjal tan-nisa. Għalek u kol jista' jkun ta' modella għalina. Aħna il-koll naqblu li l-ġurnata internazzjonali tan-nisa hija ġurnata fejn nistgħu niċċelebraw il-kisbiet tan-nisa f'ħafna qosma tal-ħajja. Hija wkoll ġurnata li rridu niftakruha. Jiġifieri li anke fl-Ewropa aħna ninsabu il-bot mill-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Aħna mxejna triq twila m'għandna wasalniex. In-nisa għadhom sotto rappreżentati fuq is-suq tax-xogħol ma jiġux permessi li eh, jipparteċipaw fil-karriru tagħhom. Għatem ħafna zbilanċi anka fil-settur tal-mezzi ta' xandiru digitali jina lek nilqa il sujġet mażul għal-lum. U nirringrazzja l-Kumitat Fem tal-Istidnuni, grazzi ħafna. Minnaħa l-ICT ħolqot opportunitajiet ġodda għall-edukazzjoni kif ukoll għas-suq tax-xogħol u kif ukoll joffri soluzzjonijiet għal użu aktar flessibli u differenti eh, tal-ħin u tax-xogħol. Minkja dan l-Unjoni Ewropea tiffaċċa żewġ problemi ewlenin, nuqqas ta' speċjalisti tal-ICT kif ukoll sottu rappreżentazzjoni kbira tan-nisa. Istituzzjoni riċenti eh, rapport ta' istituzzjoni Ega għal eh, nisa għalu li Fil-dinja tal-ICT, ġviri dawk li joħorġu b'laurea fl-ICT, huma inqas minn wieħed minn kull ħamsa, u din iċ-ċifra qed tonqos, u anke żgħażagħ tagħna mhumiex qed jilqgħu dawn l-opportunità. Ir-riċerka tal-Unjoni Ewropea turi wkoll li huma biss 17 fil-mija tal-kważi 8 miljun persuna li jaħdmu fl-ICT huma nisa u biex eh, laffariet naraw mar, hem rata olja ta', ta nisa li jitilqu mill-impjiegi digitali minħabba il-responsabiltajiet familjari tagħhom. U dan ifisser li nitilfu madwar 16 biljun euro fi produttività. Dan mhux għaliex in-nisa huma inkompetenti u mhumiex interessati, Aħna nafu li m'hemmx differenzi ewlenin fil-ħiliet bażiċi digitali tan-nisa u tal-irġiel. tal irġiel Nista' nagħtikom eżempju. Fil-ġimgħa tal-kodiċi tal-Unjoni Ewropea, 46 mil miljun parteċipant, 46% tal-miljun parteċipant kienu tfajli tunisa, għalhekk huwa ċert li hemm interess min-naħa tan-nisa, Is-segregazzjoni tal-ġeneri fl-edukazzjoni huwa għafattur ewlieni li jispjega rappresentazzjoni severa fil-xogħlijiet tal-ICT jekk nagħtu seta lin nisa e, eh, fid-diġitali imur jitfit mal-ugwaljanza u li nagħtu seta lin nisa b'mod aktar ġenerali. L-Unjoni Ewropea e, tilħaq 66 punt fuq l-iskala ta' 100 fuq l-indiċi tal-ugwaljanza bejn is-sessi għandna bżonn azzjoni biex nilqu l-100 l-ugwaljanza ta' bejn is-sessi u kif ukoll biex ikollna soċjetà fejn il-sessi huma indaqs. Għalek jina innidejt numru ta' inizjattivi li jistaw waslu għal titjib reali. Kwistjoni importanti ħafna li aħna nindirizzaw hija aċċess indaqs għal rizorsi ekonomiċi. Ma nix qed nitkellmu biss fuq l-indipendenza ekonomika tan-nisa, hija prerekwiżit għal kisba tal-tkabbir ekonomiku, prosperità u kompetittività. Il-progress kienet jimxi jizjed bil-mod fil-fat. Eh, id-distak tal-impigi u tal-pagi baqa l-istess fi snin reċenti, jekk jibqaw dawn il-distakki, eh, dan anzi wasalna għall azzjoni. F'Novembru tal-2017 aħna ħammarna risposta konkreta biex inwaqfu il-distakki tal-paga ta' bejn is-sessi eh, din hija xi ħaġa li trid titwassal sa twin ta' dan il-mandat, ġifieri sa sena dieħla. U fost l-20 azzjoni li aħna ħabbarna, aħna ħabbarna li nżidu n-numru ta' nisa fil-impjigi tal-ICT, dik edem. Għalli ġdijt tista' tikkontribwixxi sabiex innaqsu din id-dan id-distak ta' bejn sessi għal dik li hija paga. U f'Mejju tal-2017 ħabbarna inizjattiva sabiex intejbu l-opportunitajiet indaqs għal nisa u rġil fil-post tax-xogħol. Speċifikament, billi intejbu il-bilanċ ta' bejn il-ħajja u il-xol U b'dawn ir-regoli l-ġodda nistgħu nwessaw il-possibiltajiet għal anka ġenituri jew carers biex ikun jistgħu jtejbu l-karriera tagħhom. Kif ukoll rridu ntejbu il-bilanċ fil-kumpaniji fuq livelli ta' ġestjoni u rridu ndaħlu miżuri konkreti biex nirranġaw il-bilanċ ta' bejn is-sessi emmek u il-Kummissarju Gabriel Gabriel hija Bulgara, probabilment Gabriel. Iħa tkun qed tippreżenta iżjed tard illum f'aktar dettal x'qed tagħmel il-Kummissjoni sabiex teleb is-segregazzjoni tal-sessi fil-edukazzjoni li huwa fattur ewlieni li wassal għal rappreżentazzjoni serja fl-impjiegi tal-ICT. Iżda rridu nindirizzaw anka sfida oħra marbuta mad-digitalizzazzjoni li hija il-vjolenza u l-fastidju online għan nisa u tfajliet. Per eżempju, programmi aktar siguri tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll studju online juru li il- Zida fil-messagġ li għatu il-fastidju minn 13 għal 17 fil-mija specialment fost it-twajliet u anka teenagers. E, huwa dejjem aktar probabbli li jispiċċaw jikollom xi ħsara minħabba l-użu tal-internet. Kummissjoni tiffinanza attivitajiet ifukata fuq l-attivitajiet għabbażi tal-violenza fuq is-sessi. Grazzi għal kampanja mitu jina wkoll, in-nies ukoll qegħdin jieħdu il-vjolenza u l-fastidju mod aktar serju u l vitmet tiġu korraġuti li jippreżentaw ruhom jirrapportaw il-vjolenza u jitolbu l-appoġġ Grazzi għal momentum ta' dan il-moviment, jiena għandi l-intenzjoni li nżid l-azzjoni biex ntemmu il-violenza u li ninaqdu mal-konferenza ta' Istanbul li xaħġa importanti u nixtieq nirringrazzja l-Parlament Ewropew għall appoġġ tiegħu fuq dan. Ejja ninaqdu flimkien sabiex nimxu l-qudiem pass pass sabiex l-ugwaljanza ta' bejn is-sessi tkun realtà fil-sfera digitali kif ukoll fil-mezzi tax-xandir. Sinjuri jiena nixtieq nagħlaq billi nawguralkom avveniment ta' suċċess u eh, xewqat għal-Ġurnata Internazzjonali għal-nessa. Grazzi. Eh, e Grazzi ħafna, Sinjura Komissarju. Grazzi ħafna għal kooperazzjoni konsistenti U jina naqbel ma'kom li għanna nilaqdu fl-imkien sabiex ikunu nistaw namlu progress fil-qasam tal-ugwaljanza bejn is-sessi. Mela, grazzi ħafna, issa jiena kuntenta ħafna li qed nilqawwek żewġ nisa eċċezzjonali. Id-direttur tal-film Le Suffragette, is-sinjura Sarah Gavron, u il-kantanta u il-persuna li waqfet il-Festival Mad Women Fest is-Sinjura Pilar Hurado. Issa ħanaddi il-kelma lis-Sinjura Sara Gavron. Lodu għattajba, Sinjura eh, President, Sinjuri, jina namel il-film zanek jina itkellem minn dik il-perspettiva lix intom tafu ħafna iżjed fuq il-mezzi l-oħra ta' xandir Jina domt periodu twil biex nkun nista' niżviluppa l-leħen tiegħi u issa li għandi dan il-leħen minn min mhux ħaj jalqu li ħalqi. Ek qalet Madeleine Albright u jina nista najt li dinja sena ta' nisa li ma jiġux e, msikta. Hija sena verament kruċjali. Milli jide e, eh, fid-dinja tal-films, ma tantx inbidlu affarijiet meta tlaqt mill-iskola tal-films, madwar 90% tal-films kienu jtisiru mill-irġiel. 20 sena wara, iġviri din is-sena fl-2018, madwar design fil-mija tal-films xorta waħda għadhom isiru minn l-irġiel. Imma ninsabu fuq ix-xifer ta' xi ħaġa differenti, rridu naħtfu din l-opportunità u importanti bħal qalu oħrajn li nagħtu s-setta lin-nisa fil-film fit-televiżjoni fil-mezzi tax-xandir għaliex ġawn il-mezzi tax-xandir mhux biss jirriflettu l-kultura tagħna imma jinfluwenzawha wkoll Palma għal tar subgroup, il-medja eh, tista' jkollha rwol eh, biex ikollha ehm, dinja li tikkomunika ħjar aħna komunikaturi, aħna nistgħu nbidlu l-mod kif id-dinja tarana, meta kontet nikber, għastajt, għaskon immaġina li mara tista tkun direttur tal-films, għaliex, għax lebda film minn dawk il-films li konna rajjena kellom mara bħala direttur, jina ma kell lebda model, imma kelli model personali li setat ta' fetwa il-bidla, ommi l edawek il illum i saret politika eh, u anka politika eh, f'Londra ġviri il deputat Sindku jena rajt il-seta li kella i imma l-enfasi tagħna kienet aktar kreattiva u dom ċiftit biex nifhem kif nista' nindirizza din eh, kelli kont fl-oxrinijiet tiegħi li rajt il-ħidma ta' Eh, ta' diretturi nisa bħal ta' Jane Campion, Agnes Farder, u skoprejt dak li aħna illum inseħu mm, il-vizjoni il femminili tal-film kienet ċaġa li bidlet li ħajti biex nara kif in-nisa jistaw jesprimu ruħom fil-medja tal-vizuali. Meta tlaqt mill-iskola tal-film, l-ewwel film li jiena ħlont li namel kienet propju suffragettes u dan wa t-shirt sirna xili namlu dan il-film, l-istorja tagħhom kienet tajba għal-film u qatt ma kienet intqalet. Dan kien wieħed mill-iżjed movimenti soċjali u politiċi importanti tal-20 seklu kien hemm ħafna karattru inċidenti u eh, din ukoll kienet eh, eh, topika għal dinja reali, għal dinja tal-lum. Jina kont nitkellem mal edukattivi tal-film jgħidu nisa politiċi kif ħambijaw film bħal dan fuq dawn is-suġġetti. U jina kont imwieġeb xi tajdu jekk nagħmel eh, meta l-pulizija jiġu għarajom u jkun splużjonijiet Eh, u rew naqriżiet interess imma dew 10 snin qabel ma kien hemm interess reali, issa f'daqqa waħda forsi ħabba l-internet dejna nismaw li n-nisa jitkellmu kontra repressjoni. Malala per eżempju, il-Pussy Riots per eżempju, u fl-aħħar l-eżekuttivi tal-films reġgħu bdew ċemplu lil lura. Imma kienet fadalli ħafna affarijiet x'namel qabel ma nkun nista' nagħmel dan il-film kena ħafna attriċi li kienu lesti li għamlu r-ruoli tagħna, imma kena xorta waħda natu xi ruoli lill-irġiel u l-aġenti tagħhom kienu jaraw l-iskript u jgħidu hmm, ma tantx parti kbira u kull ma jrid jagħmel huwa jirrispondi. U għadna, <laughs> merba fid-dinja tal-attriċi għal dawn l-aħħar mit-sena imma irna xienna nixbdu atturi irġiel verament tajbin. U ħafna minnhom eh, kienu sorpriżi meta bdew jaħdmu fuq is-set tal-film għax qalu li qatt ma kienu eh, fuq set ta' film li kien fih daqshekk estrogen. U dan għalli xina għamilt, eh, rajt li kienem ħafna kontributuri nisa, ġviri jiġifieri l-kittiba, l-produttur, ecc. kienu nisa l-ikbar gidba ija l-nisa ma jaħdmux sew flimkien, le, mux vera, ek namlu u ek għamilna. Kien hemm aktar ostakli li waslu li kif għal bħala nisa ċi tġilet biex twassal il-punt tiegħek u ħafna drabi iva tajjeb li tġilet kellna eh, nifilmjaw xi xeni fil-Parlament tar-Renju Unitu għet li għandna bżonn aċċess u jqalet li aċċess qatt ma għal film tal-finzjoni anka l Impossible ma rnexxilux. Jinet, Tajjeb, mela aħna ħankunu suffraġet fuq għadi, unkomplu morru l-ura, komplu najdulom, unajdulom, unajdulom sa' kam jaqblu. U fl-axħar il-parlament għalu iva, imma talbu aktar dettalji. Jinettilom li ridna indaħlu mitej għattur ekstra, eh, vetturi, eh, zwimel, unamlu protesta kontra l-gvern fil- eh, fil-bitħa eh, interna, imma b'xi miraklu jew ieħor qablu. Għalhekk hekk konna fil-Parlament Eh, kast predominantament eh, nisa b'aċċess ħieħ fl-istituzzjoni li kienet eh, ostakolat lin nisa l-mijiet ta' snin ma kienx tagħtihom iċ-ċittadinanza u li kienu jawtorizzaw l nisa jindbatu l-ħabs tal jistaqsu mistoqsijiet flaqat politiċi. Aħna għanna dajn kbir li is-suffraġett għal-bidla li għamlu u tal-jurewna li l-bidla hija possibli aħna ninsabu f'moment fejn hemm il-possibilità eh, ta' aktar bidla, f'moment fejn il-liberalizmu huwa taħt id-dida. X'differenza tista' tagħmel sena palma qalu n-nies eh, l-2017 kien hemm il-marċi tan-nisa madwar id-dinja u issa eh, il-moviment tal-mitu u oħrajn qegħdin jingħaqdu bejniethom biex ikunu nistaw niksbu feminizmu bla ebda frontieri. Aħna rridu li l-ifqar nisa joddu daqs li zjed raġel sinjur. U aħna rridu nkunu nistaw nserħu fuq l-alleati irġiel tagħna u dejjem nistaw nitkellmu fuq in-noqqas rappreżentazzjoni fil-mezzi tax-xandiru bħala direttur mara jiena lesta l-inkompli nisħaq fuq dan sakemm ikonna il-bidla. Issa biex imur lura għal kummenti ta' Madeleine Albright, nistaw niksbu dan billi ma nħallwomx isiktuna. U biex nimxu aktar qoddim fuq dan, nistaw namlu dan billi ninaqdu u namlu l-istorbju. U fuq is-suġġett ta' li namlu l-istorbju ħantem minn xil-linji minn Evelyn Pankhurst li hija l-mexxejja eh, tal-moviment tas-suffraġġett eh, tal-Renju Unit għandek t trabi li għandhom il-ġuħ jridu jitlu. Wieħed huwa pazjent u jistenna bla eh, da sakemm ommu lesta li titimaw. Il-baby jħor tarbija l-oħra, jajat jibki u kullħat ħossu skomdu sakemm din it-tarbija tġibitmuha aħna nafu li ma hija dik it-tarbija l n-nies jagħtu każ l-ewwel u din hija l-istorja kollha tal-politika. Trid tkun eh, invadenti aktar minn ħaddieħor, trid timla il-gazzetti il u trid tagħmel aktar storbju minn ħaddieħor. U għalek, għalina il-koll f'din il-kamra ejja namlu aktar storbju minn ħaddieħor. Grazzi. Iš viso širdies dėkoju, ponia režisierė, ponia Sara Gavro. Grazie Mirfond. talbi, signora Gavron, Talli ġej tal-appanimentana u anki nishtiq nirringrazzjak tal-ħidma l-attivitajiet tiegħek għax bekk inti provajt illi anki n-nisa diretturi jistaw ikunu tajba daqs l-irġil. Nawguralek fortuna u suċċess fil-attivitajiet futuri tiegħek. U nixtieq nsellem anki lil ommok li qiegħda preżenti. Issa nagħti il-mikrofonu lil kantanti li fondatriċi tal- Mad Women Festival, Pilar Jurado. Buenos días a todos ustedes. Eh, lodwa tajba l-kulħat. Nishtiq eh, nirringrazzja l-President tal-Komitat FEM, il signora Blinkovic-Jute, u nirringrazzja anka l-Kommissarju Ewropea, il-Sinjura Jurova, grazzi tal-li eh, stedentuni biex nkun għawek, u nirringrazzja u koll l-kollega tijaj, Sinjura Gavron, tal-edawek biex naqsam maħħa din lodwa tant interessanti. F'dan il-video rajtu taqsira ta' dak li kien il-Festival Mad Women. E, illum ġurnata hija ġurnata importanti, in-nisa qalu issa daqshekk, daqshekk għad-diskriminazzjoni, għal-vjolenza kontrihom u kampanji bħal Mitu u Times Up e, aħna għadna magħhom permezz tal-Mad Women Fest fi Spanja. Il-Mad Women Fest mhuwiex sempliċement festival, huwa idea li ħloqtina nibtet frasi u mbagħad eventwalment żviluppat minn hemmhekk. Kultant bħolma kapaċi tibda lid-dinja u b'din il-ħolma tiegħi iddeċidejt li l-importanti huwa li ninvolvi n-nisa li huma voluti fid-dinja tal-arti. Qed ngħixu f'dinja fejn eh, l-affarijiet mhux sejrin kif nixtiequ, in-nisa għadhom maqtuwajn eh, eh, barra mis-sistema ġenerali jiġu minsija. sija. U għalek importanti li dawn in-nisa taqstan bravi, brillanti, nisa li huma kapaċi jaħsbu f'dinja oħra, li huma kapaċi u univers ieħor, importanti li jkunu dawn in-nisa li jibdew jiftħu għajnejn is soċjeta u jistimulawa biex is-soċjetà eh, tkun aħjar u naħseb li ħakna soċjeta' aħjar, naħseb ħakna il n-nisa kollha involuti fl-arti jien nixilhom juru li bqija tad-dinja illi l-affarijiet jistgħu jsiru mod ieħor illi aħna n-nisa kapaċi nissimpatizzaw ma' ieħor biex eh, dak kollu li niġġieldu għalih sens sensu dak li niġġieldu għalih isir normali fl-aħħar. Dan kollu kien parti mill medbu Women Fest, maħna waħidna ma stanna nagħmlu xejn, kanna bżonn anka l ġil u jiena lek illum mhux għadha nirrapprezenta biss il-nisa artisti li fdaw fija u fil-proġett tiegħi, imma qiegħda hekk ukoll nirrapprezenta ħafna rġiel, irġiel artisti illi wkoll jemnu fl-ukwaljanza u li jemnu f'dinja ħjar. Dawn in-nisa kollha, nisa u rġiel, eh, deċidew li jisejħu lilhom infushom mad women Eh, nisa mġina, nisa li kapaċi ħarsu daċxajn li l innu jimmaġinaw immaġinaw orizzont differenti. U għalek nittamaw li kunem iżjed nisa li jisibu din il-kawza u u koll jisiru mad women. Xtaqt najtu koll illi eh, dwar dak li qed nitkellmu il-nuqqas ta' rappreżentanza tan-nisa l-unika mod kif nistgħu eh, insibu soluzzjoni għal dan huwa illi nuru iżet it-talenti tan-nisa. U dak li għamilna aħna fil-Mad Women Fest. Bdejna nagħmlu xi ħaġa ftaqa' waħda li qatt ma kienet saret qabel. Iġifieri li ehm, kull wieħed minn dawn ix-shows, minn dawn il-prezentazzjonijiet li għamilna kienu biex natu leħen lin-nisa. Nisa li sissa ma kellhomx leħen u biex nagħtu leħen ukoll lil dawk il-kawżi importanti li kien hemm bżonn li l-soċieta tkun taf dwarom. E, ridna nappellaw l emozjonijiet tan-nies għaliex meta tappella l emozjonijiet tan-nies iżjed jifmu inti xi trid tajdilhom. U sajna l-empatija wkoll biex ħaddieħor jifhem il-kawża tagħna. Irrealizzajna li f'dan f'din id-dinja, dinja mlija teknoloġija, dinja li hekk middera għandna ċessa l kollox, edin nillimitaw l-aċċess fl-istess ħin għaliex is-soċjetà għadha tkaxkar waraja l-istess modelli antiki illi nbnit fuqhom. E, aħna xtaqna li permezz ta' dan il-festival u t-teknoloġija e, norbu iżjed lejn in-nies u nġeluhom jaħsbu li qegħdin Għedin għatom opportunità, rridna nurru għom illi il-problemi antiki kolla li għandhom il-nisa, violenza, etc. jistaw jifqu għemmek. E, tkellimt anka ma' nies li jiddizinjaw il-video games u għaluli li hum għandhom diffikultà kbira fix-xogħol tagħhom għaliex mill-fakultà tal-Università stess meta jkunu qegħdin jistudjaw, daw in nisa li jistudjaw id-disin tal-video games diġà jħossu pressjoni kontrihom. U Li rridna najdu aħna huwa li eh, kulħadd għandu bżonn xulxin, ħadd ma jista' jfendi waħdu. Fid-dinja tal-lum, Iva, eh, digitalizzazzjoni ġib maħħa ċertu riski, digitalizzazzjoni eh, kultant wassal biex ninalqu fil-bozza tagħna u iżed nagħtu importanza l-affarijiet diġitali mill l-ħajja reali. U l-ewwel opra tiegħi fuq hekk kienet kienet Eh, miktuba minn mara li kienet involuta fil-dinja tal-opri u dana kien fl-2011. Ġifiri kanna nistennew sal-2011 biex eh, mara tkun tista' tnidi opra fit-teatru reali f'Spanja. Imma fl-aħħar dan seħ, u dak ifisser li fl-aħħar qed jinfetħu l-bibin, qed tiġi xi ħaġa ġdida, xi ħaġa importanti, jiġifieri li ħafna nisa issa qed jiddeċidu li jgħidu millum ħad tibda ħajja ġdida, millum id-dinja ħad tinbidel. U aħna bħala artisti għandna dmir li id-dinja nibdluha. Xtaqt insemmi wkoll dawk in-nisa kollha illi xtaqu jibdlu d-dinja meta il-drittijiet ugwali kienet sempliċement utopija, dawk il nisa li ġildu għad-demokrazija u li ħallsu prezz għares meta qalu affarijiet li l-lum il-ġurnata huma meqjusa bħala normali. Nixtieq hawnhekk infakkar ukoll eh, xaħat eh, importanti ħafna lija, Pilar Bueno Ibanez, waħda mill- ek fa tres rosas il-tlet wardit e, mara li mietet għaliex qabżet għad-demokrazija u għal-Helsin fi Spanja fi żmien meta kien hemm id-dittatorjat. Hija verament iġġieldet biex taqgħet in-nies madwara biex kulħadd iġġieled favur il-libertà. Din hija mara li e, jiena sirt naf ftit ilu, però fil-verità kienet e, skoprejt li kienet tiġi minni. U Hemm li dawn l-affarijiet niftakruhom għaliex bekk biss nistgħu eh, niftakru biex ma nerġgħux nirrapetu l-iżbalji tal modi Il-Madwin Fest jiena ma nixtieqx li jkun sempliċement festivalek hekk bħal oħrajn fi Spanja, nixtieq ukoll li jkun festival Ewropew. Għaliex għaw dan il-moviment fi Spanja li qed iċal ħafna affarijiet u li wara edizzjoni waħda biss saħansitra rebaħ premju mill-Gvern Spanjol. Rebaħ premju mill-BBW anka eh, ġibet l-attenzjoni u kolta tal-Istati Uniti u dan il-festival qed wassalni lum biex qed hawnhekk preżenti magħkom u għalhekk nixtieq li jkun festival Ewropew mhux Spanjol biss. Jekk hemm xi ħaġa illi hija komuni bejnietna l-kol hija l-arti. U l-arti hija simbolu tas-seta' U biex aħna natu seta l-nisa u l-tfajliet, irridu kol natu seta l-arti. Issa, forse l-kem għatkom ma tafux, nishtiq nħabbar il-lum illi f'din is-sena fil-Madumin Fest nixtieq nagħti premju lil żewġ persuni maraviljużi li qegħdin magħna illum hawnhekk. l president tal-Kumitat FEM, is-Sinjor Blinkeviċute, u anka lil Vera Jurova Nishtiq jina eh, natijom il-premju eh, Mad Women tal-2018. Għalix naħseb illi xoll li għedin jamlu favur il-nisa jgħabitċa xoll importanti ħafna u eh, hemm ċertu affarijiet bħal pereżempju l-Konvenzjoni ta' Istanbul li s-Sinjor Jurova tant ġilda talija qed jagħmlu xogħol li ħaqqu il rikonoxximent tagħna mhux biss fuq livell politiku manka il rikonoxximent mis-soċjetà kollha. Din is-sena ħankunu preżenti f'Berlin u nittama illi kull sena jiena xinna nistiednu pajjiż differenti fil-festival biex bekk dan il-festival jibda jinfirex iżjed mal-Ewropa. L-Ewropa wara kollox huwa post il-libertà, id-diversità, huwa post in-nisa u l ġil illi qegħdin ikomplu jiġġieldu biex id-dinja tal-imoddi tagħmel passi l qoddim u s-sir ta' referenza għal futur. Ma nafx x'nista' ngħid iżjed kellha ħafna affarijiet preparati fil-verità, però ma tantx għandna ħin. Aw ħafna kien hawn ħafna nies illi talbuni nala dan id-diskors billi nagħmel dak li l-aħjar naf nagħmel, ġifieri nuża leħni. Ma nafx hekk hux ħankanta, imma ħanuża xi ħaġa li ħanejt xi ħaġa li forsi ma nafx għandix taqsam fil-verità. Et l-opera Rossina li għal mit sena u illi għandax taqsam ma' nisa titkellem fuq n nisa e, u li tajn biex id-dinja tkun aħjar. Ġver ħanuża din l-opera imma ħanibdel il-lirika. Għalix nemmen id-dinja jgħata kulħadd Iġifiri, ħanuża leħni għal moment zaħir biex nirringrazzjakom ta' dak kollu li qegħdin tagħmlu għalina. Aħna bdejna inizjattiva biex nibdlu id-dinja, issintom tridu tagħmlu il-liġijiet biex id-dinja verament tinbidel. Domino sarà lo lo questo mondo sara ah, ah, ah. grazzi ħafna. Min qalbi. Inti urejt il-talent tijak, l abilta tijak u din il-għawa li naraw fost il-nisa, il-seta tal-arti, l-għawa tal-arti illi jizguraw illi l-opportunitajiet indaqs jistaw jisiru realtà. Grazie ħafna nawguralek suċess fil-festival tijak, netama li tkun tista tivjaġġa fl-Europa ma' dinja biex iċerret il-valuri u l-ideat innovativi. Grazzi. Kollegi, sa nishti nirringrazzja il kallima il, il kolla e eh, illi ħadu parti fil-introduzzjoni. Issa spiċajna l-introduzzjoni u naddu għal diskussjoni tal-panels. U jena kontenta inħalli il-presidenza għal moderaturi tal-panels u nishti nistiden il-mora il-moderaturi tal-ewwel panel is-sinjura Liliana Rodriguez Portugiza illi ħatkun moderatur tal-ewwel tal panel. Is-Sinjura Gulsun Bilgehan, membru tal-Parlament tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsil tal-Europa. U Sinjura Mikaela Xojdrova, membru tal-Parlament Ewropew. E tlet diskussjonijiet tal-panels se jkunu fuq dawn is-suġġetti. Il-medja li faslu n-nisa le anzi, n-nisa li jfasslu l-medja, eh, li natu setat li n-nisa u l-bnit eh, b'inklużjoni digitali u l-movimenti tan-nisa li qed javanzaw u qed iżidu l-ugwaljanza fil-dinja u fil-età digitali. Bon dia. Bonjour. Lodwa tajma. Issa nistgħu nibdew l-ewwel panel. Aħna unorati illi f'dan il-panel għanna l-Sinjura Gulsen Bilgehan, membru tal-Assemblea Parlamentari tal-Konsil tal-Europa, u il sinjora Michela Xojdrova, membru tal-Parlament Ewropew u rapporter fu eh, rapporter fu eh, eh, il-drittijiet tan-nisa. Il-bini ta' soċjetà ugwali hija waħda mill-prioritajiet tal-Istati Demokratiċi Moderni. Allora, il-medja għandhom ruol importanti u uniku fi din il-ħidma soċjetà għal eh, fatt li l-irġilu nis għandhom l-istess drittijiet, għandhom eh, s-seta li jaġlu din il-reforma, jo inkella jistaw anki ikunu eh, ostakoli gravi. Aħna dejjem naraw stereotipi diskriminatori ah, kontra n-nisa. Kif l-irġilu n-nisa jiġu jidru fil-medja din il-rappresentazzjoni hija fidejn l-irġiel u l-sottorappresentazzjoni tan-nisa fil-medja kemm f'pożizzjonijiet importanti u anki bħala speċjalisti eh, fil-kummenti li jagħmlu fuq ħafna eh, um, argumenti Simon de Beauvoir qalet illi fid-dinja tal-medja aħna qed nifmu, aħna dejjem iktar nifmu li din id-dinja hija fidejn l-irġiel. U t-tieni ħaġa hija li nitalmu nanalizzaw il-kontenut blenti illi illi illi tkun iktar effettiva u iktar bilanċata u iktar iktar a favur tan nisa għanna bżon ta' diskriminazzjoni pozittiva għanna bżon ta' transizjoni, jekk iridu u li rridu nagħmlu dan jek iridu aħna e, e, e, naslu għal ugwaljanza. Jiridu anki nsaħħu sistemi ta' regolamenti li jaħdmu kemm fuq livell nazjonali kif ukoll Ewropew u dawn inkludu anki kriterji standardu speċifiċi fuq il-karriri speċifiċi u anki fuq il-kopertura tal-medja. Għanna bżonn u kol nħorġu sanzjonijiet u pieni eh, irridu nħarsu lejn l-edukazzjoni eh, fil-politika tal-ġenere u irridu nimplementaw politiċi li permettu li naslu għal bilanċ matur il-ħajja u irridu nirġildu u anki nikastigaw il-harassment sessuali fil-medja. U rridu anki nipromuovu eh, il-literacy eh, tal-medja fil-edukazzjoni. Jena nħoss li l-medja tista' tikkontribwixxi b'mod sinifikativ għal biex ikun imbidla fl-atteġġamenti u fil-imġiba fis soċjetajiet tagħna u nemmen ukoll li l-Parlament Ewropew jista' u qed jagħmel kull ma jista' biex jilħaq dawn l-anijiet. Grazie. Issa bl-Inglis eh, nixtieq nintroduċi xi eh, karatteristiċi tekniċi biex inkunu nistaw mm, nużaw iktar interattività u dinamizmu. Tistaw taraw, tistaw tamlu kummenti bi Twitter. Hemm hashtag speċifiku. Umbagħad se nużaw anki tool li jismu Slido illi permetti illi il-pubbliku jirrispondi u jagħmel surveys eh, u jagħmel mistoqsijiet u fl-istess ħin il-panelisti jkunu jistgħu anki jirrispondu. Jekk għandkom smartphone jew tablet tista' tista' eh, titħlu eh, fi Slido Jiena ħani għal ftit sekondi sa' kem tkunu tistaw tużaw din l-applikazzjoni. Prova użawa. Ok, il-hashtag il hija IWD 2018. This tool allows. Dan l-istrument jipermetti li il-pubbliku jirrispondi uh, fuq l-argumenti tal-lum. Fil-bidu ta' kull panel aħna sen, sen attivaw poll u hemm mistoqsijiet li tistaw tirrispondu fuq l-argument. Fl-aħħar ta' kull panel mbagħad il-moderatur se jagħti ir-risposti li joħorġu minn studi għajn namlu, għajn niprofaw namlu da xejn eh, pra, pratika, niprofaw nużaw biex nifamiljarizzaw ma dan il-sistema. l ewel poll survey jaddi, mill-liema pajjiż intkom, minn fejn ġejjin intkom, iktbu pajjiż minnu ġejjin intkom, li minnu tiġu intkom. Intikom ftit sekondi. As you may see, the results, uh, the results uh, have appeared in the form of... Kif taraw? Em rizultati. U em ħafna pajizi għet jiddu sem. U anki... Mm, issa tini poll eja mill-lima e, organizzazzjoni u istituzzjoni intkom edin, lima organizzazzjoni u istituzzjoni edin te rapprezentaw intkom il-lum? u din tistaw tażlu minn dawk. most of us are from European Parliament. Eh, l-iktar li għanna huma membri tal-Parlament Ewropew u qed taraw illi ir-riżultati jidru fuq l-iskrin dan it-tul jipermettu anki li e, entkom tamlu mistoqsijiet għal membri tal-parlament. Entkom tista' u koll tamlu mistoqsijiet billi tonnu idejkom. U uh, tużaw il-cards illi qed jiġu distribwiti. Dawk in-nies illi qed jiseguna online u ma nistawx ma jistawx jitkellmu għax mhumiex qegħdin preżenti jistgħu jużaw Eh, dan is-sistema online. Jistaw jamlu klik fuq thumbs up li jider fuq it-tool, fuq Slido. U il-risposti eh, umbat se jiġu minnaħat tal-panelists jek ikonna bizzejt ħin. Għanna dawn il-mistoqsijiet, kif taħsbu li nis għandhom jiġu eh, rappresentati fil-medja? U t-tini, kif test kif nistaw nżidu l-aċċess tan-nisa għat-teknoloġiji tal-medja. Tistaw anki tagħmlu mistoqsijiet oħrajn. nittamaw li tkunu tihdu gost, eh, eh, tihdu pjaċir tużaw dan it-tul. All-ewwel panel għandna żewġ polls jekk u tieħdu sem irrispondu e, e, għas servej u riżultati jaslu mbagħad fl-aħħar. L-ewwel mistoqsija hija x'inhija il-perċentwali e, tal-argumenti li ġew rappreżentati minn naħa tan-nisa fid-dinja. U matem risposti fissi, 30%, eh, 40% u 65%. U it-tini poll, kif taħsbu illi kienet il-perċentuali ta' eh, eh, film femminili fl-ewwel mit film tal-2016 illi illi kien fihom anki il-bis illi rivelanti sesswalment. U risposti huma fissi anke hawnhekk 10.9%, 25.9% jew 50.7%. Jekk e, e, e, jekk għandkom mistoqsija għal Sinjura Bilgehan, iktbuha fuq slajdo jew votaw għal mistoqsija preferita tagħkom. U Sinjura Bilgehan se tipprova tirrispondi għal mistoqsijiet l-iktar popolari. Issa nixtieq nagħti l-mikrofonu lis Sinjura Gursun Bilgehan L-iktar ħaġa diffiċli hawnhekk hija li pronunċja ismek, illi huwa membru tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsil tal-Ewropa. Għandek il-mikrofonu għal xi seba' minuti. Grazie. kollegi parlamentari u ħbib fisem il-Assemblea Parlamentari tal-Kunsil tal-Europa u għak pjaċir unu unur għalija il nkunaw prezenti ma'kom it-8 ta' marzu għaddin eh, data importanti għannisa. U jena kontenta nisma eh, vuċijiet ta' sekk importanti. U Signora Hurado ja eh, il-vuċi għana u għad għos nisma l-vuċi tagħha u nixtieq ringrazzja. Kollegi, kull sena fit-8 ta' marzu ma nistax ma naħsibx illi għaddit sena oħra u l-ugwaljanza tal-ġeneri tibqa għan illi għatrit jitlaħaq. Il-titlu tal-prezentazzjoni tiegħi llum għandu ikun eh, suppost kien in-nisa illi faslu l-medja. Però eh, fil-fatt hemm ħafna mistoqsijiet u dubbi spontani. Fil-fatt huma n-nisa illi faslu l-medja jew huma il-medja il il medja illi ifaslu l-nisa. Em, eh, dawn huma żewġ ġewġ mistaqsijiet illi sfortunatament aħna nafu ma risposta. Il-47 pajjiż membru tal-Kunsil tal europa f'kull wieħed minn dawn il-pajjiżi aħna nisa sottorappreżentati f'kull tip ta' media u speċjalment fuq ruoli manageriali u ta' teħid ta' deċiżjoni Em, ostakolu li waqafhom li jimxu l-qoddim f'dan il-kamp. Minkejja dan, ħafna nisa huma preżenti fiż-żoni ta' gwerra, fiż-żoni ta' kriżi, jiena naf, eh, għax it-tifla tiegħi hija ġurnalista femminili u ed attualment fis sirja naturalment jiena imħazba fuqa, inkwetata fuqa, però fl-istess ħin jiena gburija eh, meta naħseb fiha għax hija eh, mara ġurnalista u minkejja ir-riski tkompli tagħmel il-ħidma tagħha ġurnalistika. U naf li hemm anki nisa oħrajn ġurnalisti f'setturi oħrajn, pereżempju ġurnalisti investigativi, illi kultant jirriskjaw ħajjithom Rajna il-kas tal-mewt ta' Defni Karwana Galizja f'Malta u rridu nizguraw illi e, e, e jintefa dawl fuq dan il-kas. Il-nisa illi jaħdmu fil-medja u koll e batu minnu qasta gwaljenza e, imħabba l-ġenerim fil-paga li huma mħalsin inqas mill-kollegi irġil. U Kari Gracie, editor in chief fil-BBC, illi kienet ila taħdem hemm 20 sena fil-BBC, ir-riżenjat biex tiddenunċa eh, kultura eh, ta', eh, ta salari segreti fil-BBC u, fl-aħħar nisa imħabba f'di kienu fuq l-ewwel paġna tal-gazzetti. Skont, il-kollega eh, Ġermaniza mill-Kunsil tal-Europa rapport fuq l-istatus ta' ġurnalisti fl-Europa, il-ġurnalisti nisa huma 16% inqas minn dawk irġiel fl-Unjoni Ewropea. Jitħalsu inqas u f'Belġu dina fil-Belġu tilħa l-24%. Hemm 30 biss minnhom daw u il-nisa jitilqu -um mill-professjoni ħafna drabi kella jeżitaw li jidħlu fiha imħabba din il- eh, prekarjetà eh, Nisa rarament jiġu impiegati full-time u dina taggrava u koll din l-inċertezza. Il-karrieri ta' nisa huma eqsar minn dawk tal-irġiel, il nisa speċjalment meta jkollhom it-tfal, iktar nisa bitfall mill-irġiel fil-professjoni u għad mhuwiex faċli li wieħed jikkonċilja eh, il-rol er, er, familjari ma dak ta' xogħol, speċjalment f'din era digitali eh, illi eh, il-xol tijak ma jispiċax meta titlaq l-uffiċu u tmur id-dar. Ġviri ħajja titkompla, il-xoli ikompli anki meta jmur wieħed jmur id-dar. Eh, ħafna drabi n-nisa u kol huma vittmi ta' eh, harassment ċibernetiku, nisa taħt l-età ta' 30 sena, spiss eh, ikollhom dan il-harassment kontra n-nisa fuq il-post ta' xogħol 25% ta' nisa fil-medja kellhom violenza fizika, nofsom sexual harassment u tliet kwarti intimidazzjoni harassment jew abbuż Issa, imħabba din sotto rappresentazzjoni tan nisa fil-medja huwa inevitabbli illi il-kontenuti il jirriflettu din l-inugwaljanza. Ħaġa aktar li tħassibna hija illi l-istereotipi u l-preġedizzju fis-soċjetà tagħna e, qed jiġu iktar moltiplikati e, e, irdupjati biex najdu ek bil-medja u jikonsolidaw in-nisa ma inqas viżibbli u meta jkunu viżibbli in-nisa jgħatu ikollhom ruoli tradizzjonali, e, e, ċoe bellezza, e, dolcezza. dolċezza. E, naturalment nisa għandhom dawn il-kwalitajiet, pero għandhom ukoll kwalitajiet oħrajn iktar ta' saħħa. Dina miex koincidenza illi il-Konvenzjoni ta' Istanbul hija l-ikbar strument eh, komprensiv legali li ġi approvat mill- Konsil tal-Europa u l-Parlament Ewropew u kol sal-firmatarju f'din il-konvenzjoni illi hija immirata biex namlu prevenzjoni u niġildu kontra violenza kontra n-nisa. Fejn hemm rwol speċifiku tan-nisa wkoll, tan-nisa fil-medja. Ta l-impenn fil-settur privat, settur uh, tal-internet u dawn inkludu anki l-medja eh, fi rispett għal uh, libertà ta' espressjoni u dritti li jihdu sem liberament fil-politika, fil u l-implementazzjoni tal-politika, kif ukoll biex jagħmlu guidelines u autoregolamentazzjoni biex jagħmlu prevenzjoni kontra l-violenza kontra n-nisa u biex bekk issaħħu rispett għad-dinjità tan-nisa. Jiena anki membru tal-Parlament Tork fit-Turkija ir wol tal-ġurnalisti eh, huwa eh, xogħol tal-ġurnalisti huwa diffiċli ħafna. Jiena eh, irrid insemmi l-grupp Duan li huwa mmexxi mill-erba' nisa li huma attivi ħafna u għamlu kampanji għal snin twal kontra il-violenza fil media e, eh, biex għajmu l-kuxjenza għandhom hotline għal vitmi u dana u ikontribwixi e biex jizidu l-kuxjenza fuq din il-problemi. Umbat, hemm anki grupp tal-Izlanda li huwa wieħed mill-pajjiżi l-iktar ugwalistiċi fid-dinja. Fl-2016 Eh, kienem il-ġurnata tan nisa u kienet biex jitkelmu fuq il rappresentazzjoni tan nisa il-televizjoni fl-Izlanda għandhom Eh, għandhom inqas nisa bħala li jiġu intervestati u fl-2016 għal din il-ġurnata bidlu dawn il perċentwalijiet ċoj li kienu ta' 62% favur tal-irġiel u differenza favur il nisa u għom dawn il perċentwali Fil-ġlieda għall-ugwaljanza bejn is-sessi, eh, eh, dana jista ikun anki terren fertili tattili għal lingwaċ miżoġenu uh, eh, u faċilment jiġu trasmessi kontenuti degradanti, eh, anki violenti u jistaw anki jirriproduċu stereotipi prezenti fi soċieta li inkludu anki dawk sessisti. Issa biex aħna inkunu nistaw namlu inversjoni taddi irridu ninkludu n-nisa fi setturi xentifiċi u fi setturi tal-IT. Irridu nevitaw li kunem vojt eh, eh, bejn istessi fi setturi tal-IT. President, kollegi, bib. Memx soluzzjoni sempliċi biex nindirissaw id-diskriminazzjoni u l-inugwaljanza. Għanna bżon ta' ħafna azzjonijiet li ġew identifikati f'ħafna rakkomandazzjonijiet, rapporti u rizoluzzjoni f'ħafna eh, korpi, il-ġnus Mauda, il-Kunsil tal-Europa, u anki fil-liġijiet nazjonali u eh, pjanijiet ta' azzjoni, però għandhom jiġu implementati u applikati. Il-Turkija hija l-ewwel firmatarja tal- tal-konvenzjoni tal-Istanbul, però i riżultati mhux biżejjed li wieħed jifferma u jirratifika, wieħed irid jimplementa eh, għaddit sena oħra u l-igwaljanza bej irġiel nisa għada eh, għan li għat riġint laħa u bla dubju il-medja u għallejat biex dan nkunu nistgħu nirħuħ u aħna forsi rajna il-film Post illi jirrigwarda eh, il-Washington Post illi kienem mara kuraġuża illi setat tkompli ix-xogħol tal-gazzetta minkejja il-pressjoni politika. U dan u eżempju tajjeb għal biex illi ta' min wieħed isegwih. Grazzi tal-attenzjoni. Thank you, madam, uh, for your work. Grazie ħafna tal- klim tijak, issa ħaniftaħ dibattitu għal 20 minuta li xwaqajna ftit lura. Mela, fuq il-lista għandi rappresentanta mill-Ungerija, Marta Mataj mill-Assemblea Nazzjonali Ungeriża. Nadilek il-kelma. Grazie ħafna. Naħseb importanti li eh, qed nitkellmu hawnhekk anke fuq il-mezzi tax-xandira li l-esperti tal-psikoloġija jgħidu wkoll illi il-mezzi tax-xandir jistgħu jinfluwenzaw il-mentalità tat-tfal qed nitkellem fuq ir-reklamar, il-gazzetti, il-posters dawn kollha ħallu influwenza fuq in-nies. Naturalment hemm ukoll l-internet imbagħad u li set li huma affettwati dawk li set li huma żgħażagħ. Jekk ikun hemm użu eċċessiv mill-social eh, networks, dan jista' jwassal anke l-mart mentali. Fl-2016, l-Ungerija faslet strateġija diġitali għal protezzjoni tal-minorenni eh, li kienet tinkludi miżuri biex niproteġu dawk li għadhom taħt l-età l-autorità involuta fl-Ungerija li president tagħha jamara ħarġet rapport fuq il-rappresentazzjoni tan-nisa fit-televiżjoni. U minn dan ir-rapport rajna illi fil-mezzi ta' xandir in-nisa jintwerew dejjem skont ħafna stereotipi. Fl-2017 il-perċentwal ta' nisa fil-televizjoni pubblika kienet ta' 24%. Sfortunatament ir-rappreżentazzjoni tan nisa fuq livell Ewropew hija pjuttost baxxa wkoll. Imma nisa qegħdin f'sitwazzjoni fejn jistgħu jiksbu bidla fil-mezzi tax-xandir. E, biex dan isir irid ikun hemm networks b'saħħithom hemm bżonn li nisa jkunu b'saħħithom eh, fiżikament u anke materjalment. Eh, aħna qed f'pajjiż li fejn il-gvern jaħseb li importanti li jkun hemm familji b'saħħithom, ikun hemm politika li tappoġġa l-familji bit-tfal, politika soċjali illi tara li jkun hemm pensjoni xierqa wkoll. U anka li jiġu rispettati il reliġjon tal-persuni, per eżempju. Ma daw, u ma koll affarijiet li fjom rridu jkunu involuti in-nisa, għalix permezz tan nisa biss jirna xina namlu progress. Mela, eh, għadni kif irġivejt il-med, għam tkellmu ftit iżjed bil-mod minħabba fl-interpreti. Issa, minn ċipru għanna l-Marjala Aristenden hija l-Viċi President tal komitat Permanenti fuq id-drittijiet tal-bniedem u drittijiet ukwali bejn in-nisa u l-irġiel. Għandek il-kelma. U ħoros ton mesu mażikis enimerosi sinne kate. Grazzi ħafna. Il mass media huwa settur kompetittiv ħafna u e, il-kultura ġenerali, l-ambjent ġenerali favorixxi dejjem jgħat prominenza l-irġil. U dan jaffetwa wkoll il-mekkanizmi li permezz tagħhom jittieħdu id-deċiżjonijiet. Id-diskussjonijiet li qed isiru f'Ċipru xejn ma jqawuli qalbi, 19% bejz ta' dawk li huma impjegati fil-multimedja li huma n-nisa u fil-social media iċ-ċifra jinsaħan sitra iżjed baxxa, iġviri qed nitkellmu fuq perċentwali verament baxxi. Eh, fil-qasam tal-aħbarijiet hemm 8% biss li huma nisa eh, attivi u eh, fil-televizjonijiet jaħdmu biss tas 30% li huma nisa. Anka fej jidħlu attivitajiet politiċi u ekonomiċi kif dawn ukoll jiġu eh, eh, prezentati waqt l-aħbarijiet jiġu prezentati dejjem minn irġielu dak għandu effett. Apparti minn hekk donnu eh, l-aħbarijiet f'ċipru donnom jindirizzaw dejjem udjenza maskulina. Importanti li nindirizzaw l-ugwaljanza bejn is-sessi anke fil-mass media mux għat titkellem biss dwar dawk li jaqraw l-aħbarijiet, imma anka dwar kif ikun imfassal il-messaċ li lil min ikun indirizzat l-aħbarijiet. Apparti minn hekk, irridu nieħdu wkoll azzjonijiet pożittivi u irridu kun hemm ġbir ta' informazzjoni, ġbir statistika dwar il-mod kif jiġu prezentati l-aħbarijiet u eh, dwar min ikun qed jara l-aħbarijiet. Dan kollu eh, iħalli effett qawwi ħafna fil-mentalità tan-nies dwar x'inhu l-irwol tal-irġiel, x'inhu l-irwol tan-nisa u x'inhija l-qasma kbira li hemm fejn bejn in-nisa u l-irġiel. Irid verament ikun hemm eh, sens ta' fraternità fuq il-post tax-xogħol biex id-diskrepanza bejn in-nisa u l-irġiel tiġi eliminata u jkun hemm ukoll pagi indaqs għal kulħadd. Grazzi. Grazzi ħafna tal-kontribut tiegħek. Issa ħana dil-kelma lid danimarka Rasmus Nordes Fisk, skużani ma tantx naf nippronunċja. kun jomok, nadilek il-kelma. Grazzi ħafna. Grazzi tal-parlament tal-li organizza din il-laqa. Naħseb li huwa Importanti ħafna illi ma naqodux sempliċement nitkellmu fuq l-affarijiet u nsemmu l istudji u l-data li għanna. Dawk qegħdin hemm, ir-realtà nafu x'inhuma, in-nisa mhumiex rappreżentati biżejjed la fid-dinja tal-kultura u laqas fik tal-medja li għandna bżonn hija azzjoni ta' xejn iżjed effettiva. il Eh, bżonn rappresentazzjoni indaqs, kif qalet anke kelliema ta' qabli. Għanti eh, Sinjura Gavron, eh, jax ħaġa inkredibbli li 20 sen ilu 90% tal fejm kien jagħmluhom riġiel. U llum il-ġurnata situazzjoni għadha eżattament l-istess. Issa, x'in is-soluzzjoni? Nistgħu neżiġu li jkun hemm kwoti ta' rappreżentazzjoni tan-nisa. Jekk neżiġu l-kwoti llum, 20 sena oħra ma jkunniex bżonnhom. Jiġifieri ejja li jifqu nistudjaw is-sitwazzjoni u eja naddu għall-azzjoni. Grazzi. Thank you so much for your contribution. I totally agree with you. We need quotas. Iva, grazie tal kontributijak naqbel miegħek għandna bżonn il-kwoti Iva. Issa, minn Norveġa il-President tal-Kumitat tal-Kultura Tren Truahen. Grazzi ħafna, President. Il-medja għandha post importanti ħafna fid-demokrazija tagħna u il-soċjetà tiddependi fuq il-widnejn u l-lajnejn kritiċi tal-ġurnalisti. U għalhekk hija problema illi il-medja hija dominata mill-irġiel għaliex qed nitilfu l-perspettiva tant prezzjuża tan-nisa. Skont ċertu statistika, id-dominanza tal-irġiel ma tafx bi frontieri bħala medja hemm 80% ta' diretturi li huma irġiel. Iġviri hemm distak kbir bejn in-nisa u l-irġiel. Jekk il-kumpaniji tal-medja ħajkomplu jitmexxew mill-irġiel, mela l-isbilanċ ħajibqa' hemmhekk. Din hija problema għaliex il-prodotti u servizzi tagħhom huma mirati kemm għan-nisa u għall-irġiel. Imma hija problema wkoll għaliex qed jitilfu eh, mill-kompetenza tan-nisa. Il-medja timxi ħafna fuq l-algoritmi u eh, din is-sitwazzjoni tissa qegħdin jintilfu anke ħafna eh, klijenti potenzjali. In-nisa hemm bżonn li jkunu jżed banka kompetittivi fil-futur tad-digitalizzazzjoni. U hemm aspett importanti li għandu jimbotta lin nisa il-qoddim. In-nisa il-ġdida kontra il-fastidju sessuali f'dan rispettu importanti ħafna. Wara il-kampanja eh, li kien hemm sar stħarriġ fin-Norveġa illi wera illi il żażaħ nisa fin-Norveġa u ma dawk li riżiet għandhom ċans ibadhom il-fastidju sessuali. Irrid ikun hemm reklutaġġ attiv tan-nisa f'pożizzjonijiet importanti u rrid ikun hemm xogħol kostanti biex il-ġurnalisti nisa li jaħdmu fil-qasam tal-aħbarijiet jaħdmu f'ambjent sikur u mhux sessist. Il-kuxjenza sfortunatament hija bħal ħalib wara ftit ġranet taqta' u għalek l-attivitajiet biex nrawmu kuxjenza iridu ikunu kostanti. Grazzi. Thank you so much. Uh, now I will give... Grazie ħafna. Nadir kelma s-sal romanija Lil Kristina Juristit. Iva, grazzi. kellem bil-Franċis u forsi ftit bil-Rumen. Nżallem il-kulħadd l-nisa kollha li prezenti preżenti hawnhekk Jina nirrappreżenta r-Rumanija. Jina il-President tal-Kumitat għal l-opportunitajiet indaqs fiħdan il-Parlament Rumen. Illum mhuwiex jum in-nisa huwa jum id-drittijiet tan-nisa. Il- u l-battalja tkompli l nisa għaddew minn mijiet ta' snin ta' tbatija u ta' diskriminazzjoni huwa verament importanti li minn tal-inqas darba fis-sena infakru dan kollu. Forsi misna dan kollu fakru ħizjet ta' spess u matul is-sena na nippruvaw nieħdu azzjoni biex nippruvaw nagħmlu tajjeb għażmin kollu li tlifna f'dawn l-aħħar mit-sena. Issa ħan nitkellem ftit bil-Rumen biex tisimgħu daqsxejn Rumen ukoll dan id-dialogu interkulturali. Mela, ħanaqleb il-Rumen. Fil-kuntest eh, Ewropew u nazzjonali, hemm ċertu affarijiet importanti li għandna niftakru. Ir-Rumanija qiegħda tipprova iżżid il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-ħajja pubblika. in-nisa spiss jitħallsu inqas mill-irġiel, spiss ikunu vittmi ta' eh, violenza u abbuż u fi taħit ta' deċiżjonijiet ma tantx ikunu inklużi. Sfortunatament, ħafna stereotipi u ħafna klixes issibhom kullimkien. ħafna drabi in-nisa huma jkunu meqjusa bħala li postom huwa id-dar, jgħadu għasib id-dar u li ġil postom huwa jaħdmu biex jaqalaw il-flus għal-familja. Skont l-istatistika tal-Aġenzija ta' aġenziji minn ġewwa Vilnius, il-nisa eh, jkunu rappresentati inqas u qar fil-medja mill-irġiel. L-irġiel spiss jitpinġu bħala ċelebritajiet fil-medja. Dana nistaw inkejluħ mill-mod kif ikunu rappresentati n-nisa fl-marwoli jiġu rappresentati u eh, kif jiġu indirizzati wkoll. Fir-Rumanija il situazzjoni tal-rappresentazzjoni tan-nisa marret tal-lar. Dan qed ngħidu brabta mal ma kemm jiggradwaw studenti mill-università, per eżempju, u kemm hemm nisa involuti fil-qasam xjentifiku fosthom manka dak tal-inġinerija. Ir-Rumanija għandha programm strateġiku li huwa kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea li huwa mfassal u għandu tir sabiex eh, it-tejjeb il-mod kif in-nisa jiġu eh, rappresentati fil- fil-medja. Dan involvi anke l-parteċipazzjoni ta' organizzazzjonijiet tas soċjetà ċivili u anka rappreżentanti mill eh, mid-dinja tan-negozju u mid-dinja tax-xogħol. Fir-Rumanija ittieħdu ċertu azzjonijiet pożittivi biex biex eh, ir-rappreżentanza tan-nisa fil-medja titjieb. għaddew xi liġijiet, eh, waqafna anka aġenzija għal drittijiet indaqs illi organizzat eh, ġimgħa dedikata għall opportunitajiet indaqs, organizzata kull sena mill-2016 law, u dik bilan illi eh, nedukaw li zazax. Iż-żazax parteċipaw ukoll f'dibattiti li kienu organizzati fi 11 skola differenti ġewwa Bukarest bil-parteċipazzjoni ta' artisti, ġurnalisti u nies prominenti oħra. Intwerew anka films u eh, għajjimna kuxjenza u koll dwar il-traffikar tal-medmin, per eżempju, u l-violenza domestika. kemm ukoll forum eh, pubbliku fuq il-suġġett tal-opportunitajiet indaqs. Il-President interrompi u titlob biex il-kellima tikkonkludi. Iva, għamilna ħafna attivitajiet anka permezz ta' Facebook. Issa, biex nagħlaq. Nishtiqilkom il-ġurnata tajba u nishtiqkom suċċess bil-proġetti differenti ta'kom. Grazzi. Okay. Thank you so much. Uh, Grazzi ħafna. Mm, skużani ma' 10 minuti fadlinna. Mela, ħana raw qed nużaw it-teknoloġija tajjeb. Mela, dwar il- mistoqsijiet u tweġibiet li nirġivejna fuq Slido. Mela, l-udjenza kalla ċans li t-kontribuċi għal dan il-surveys. Mela, dwar l ewwel żewġ polls. Eh, Tweġiba l ewwel mistoqsija. L-ewel mistoqsija kienet x'inhuwa l-perċentwal ta' eh, ta' ta' stejjer li waslu n-nisa fil-medja fl-2015. It-tweġiba hija 13%. 37% tajt il-kellima. Il-tini mistoqsija, xtasbu li kien il-perċentwal ta' personaġġi eh, nisa fil-mitlaq u għafin fil-2016 fil-skont eh, il-box office tal-Istati Uniti, personaġġi li urew eh, li libsu l-bis provokattiv, il-risposta hija 25.9%. Iġifiri ma tajtux. Uh, regarding the questions, the most popular question introduced via o Mela, dwar il-mistoqsijiet, li set mistoqsija popolari fuq Slido? Donna, ija din, xtaħsbu illi nistaw namlu biex najnu l-nisa eh, jiġu prezentati b'mod pozittiv fil-medja. Mela, ħana ġaddi l-kelmu s-sina bil-kelm biex twieġeb din il-mistoqsija.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 ikunu xejn iżjed eh, diretti fl-azzjoni tagħhom. Il- eh, għandhom juru l-famiet tagħhom permezz ta' televizjoni, tal-internet, tal-gazzetti. Ta' bħal medna qabel wara kollox, eh, meta semmejta li jkollok żewġ trabi, tarbija minnhom toqgħod kwieta, tarbija l-oħra il kollu tibki. Anka fil-Assemblea Parlamentari tal-Konsil tal-Europa, fil-Komitat tagħna dwar l-opportunitajiet indaqsu non-diskriminazzjoni, eh, jena Strasburgu li mur 15 sena u eh, bħalkom naħseb li iva kien hemm xi progress, imma li naraw fil-verità huwa li nagħmlu passi l qudiem u żewġ passi lura. Kultanti għax ħaġa li verament qabadni dwejja, meta noqgħod naħseb meta eh, kemm għamlu in-nannit tagħna f'pajjiżi differenti, kultant ma nafx neħu l-impressjoni li eh, in-nannit fi żmienhom irnexxilhom jagħmlu iżed affarijiet minna issa fi żminijietna. U milli ħajna xilom jagħmlu n-neputijiet tagħna fil-futur. Il-ġlieda trid tkompli aħna il-membri parlamentari nisa irridu nkunu fuq qoddim. Jina napprezza l-appoċ li ġej mill-Parlament Ewropew, mill-Konsil tal-Ewropa u minn pajjiżi differenti. F'din il-Kamra qed ninduna li hawn ugwaljanza ġenwina qed nara li qed jipparteċipaw ħafna nisa, qed nara iżjed nisa mill-irġiel, kif jiġri dejjem imma. U eh, dan mhuwiex problema fil-medja biss, eh, anka hija problema wkoll fil-films, fl-arti, fil-mużika. Naħseb li rridu nkomplu nafdaw fil nisa Grazzi ħafna. Issa, ħana il-kelma l-Sinjura Michela għal 3 eh, minuti biex tagħmel konklużjoni. 3 minuti ma tantxu ma ħafna tajt signor Xordrova, eh, mela. Grazzi ħafna. Biex nala, xtaqt. Nil-ingrazzja l mistidni kollha tagħna u eh, grazzja l daw kolla li ħadu sen fid-dibattitu. Signora Bilkan eh, nirringrazzjak tad diskors tiegħek. istaw ngħidu illi l-Kunsil tal-Ewropa u l parlament Ewropew qegħdin f'sintonija. Itnellaħna nixtiequ illi ikun hemm fiduċa fil nisa kam fil soċjetà u anke fil-medja. Nixtiequ illi n-nisa jkunu iżjed viżibbli eh, fil-medja u li jien ta' taw widen. Jina ħejjejt rapport kif tafu u fil-rapport tiegħi ibbażajt ruħi fuq il-konvenzjoni li n-nisa għandhom jistħuqom iżjed fiduċa. Il-rapport tiegħi huwa bbażat anka fuq eh, proposti mill-kollegi tiegħi U eh, kien hemm kontribut ta' Sinjura Rodriguez fir-rapport fil fatt nirringrazzja. In-nisa huma iżjed vulnerabbli anka fiżikament fuq il-post tax-xogħol u għal daqstant fir-rapport eh, din il-problema tissemma u eh, natu wkoll ċertu soluzzjonijiet. Ħanżem niftit ċifri, ma rridx noqgħod nirrepeti, imma 68% ta' dak kollha li jgradwaw fil-ġurnaliżmu huma nisa' u hemm biss 20 eh, jew 30 fil-mija illi qegħdin f'pożizzjoni ta', ta diretturi. E, u bat hemm ukoll id-distak fil-pagi ta' 17 fil-mija, ġifiri bilanċ le m'hemmx. In-nisa e, anka bħala esperti għandhom iżom iżjed in-nisa ehm, u ma kapaċi daqs l-irġil ma għedib situazzjoni jizjiet diffiċli. Il-problema ewlenija hija il-rappresentazzjoni tan-nisa fuq il-post ta' xogħol u l-preżenza tagħhom f'pożizzjonijiet manageriali. U dan jaffettwa anke l-kontenut tal-messaġġi li jingħaddu fuq il-medja. Issa fir-rapport tagħna ma nissuġġerux eh, liġijiet ġodda, li nissuġerix huwa li jiġu implementati il-liġijiet illi diġa jeżistu. Hemm id-direttiva kontra d diskriminazzjoni, hemm id-direttiva dwar ix-xogħol, id-direttiva audiovisiva. u hemm ukoll id-direttiva dwar il-bilanċ bejn il-ħajja personali u l-ħajja professjonali, li hija direttiva li qed niddiskutu propju bħalissa fil-Parlament. Imma mbagħad hemm ukoll attivitajiet oħrajn, ġifieri li nippromuovu eh, taħriġ li neżiġu li jkun hemm eh, regoli interni, kif diġà semma, li jkun hemm skambju tal-aħjar prassi, Kien hemm ukoll kampanja fir-Repubblika Ċeka kontra il-riklamar sessist. fil-Belġu bħalissa eh, anzi issa jeżisti wkoll eh, Eh, reġistru ta' esperti nisa. Nisa, il-medja għandhom bżonn iżjed nisa. Hemm ħafna ġurnalisti koraġġużi hemm barra. U għandna bżonn nappoġġawhom. Hemm ħafna nisa magħrufa Kif rajna propju l-lum ukoll permezz tal-mistidna li kellna. Għawek għana maħna rappresentanta mill-Parlament Tork u eh, nishtiq nfakkar li bħalissa hemm ġurnalisti nisa fil-ħabs fit-Turkija. Jina nsejjaħ fuq l-autoritajiet tat-Turkija biex jeħilsu l-nas iċak u e, ġurnalisti nisa oħra. Il-ġurnalisti e, mandomx jitpoġġew il-ħabs bħabba raġunijiet politiċi u għanna nkomplu nġildu biex dawn jinħelsu mill-ħabs. Etniħu għost li e, f'dan il-forum nistaw nisimaw l-esperienzi u l-idejat ta' xulxin u nittama illi niksbu suċċess fix xol tagħna. Fil-Parlament Ewropew eh, għanna daqs 40% ta' deputati li huma nisa. U għanna nisa li għandhom inkarik importanti li jmexxu komitati per eżempju, iġifiri Is-sitwazzjoni hawnhekk mhux ħażin, imbagħad is-sitwazzjoni fil-parlamenti nazzjonali u fl istituzzjoni nazzjonali spiss tkun differenti ħafna. Nittama li fil-futur is-sitwazzjoni tkun aħjar. Grazzi ħafna tal-kontribut tagħkom. Thank you, Michaela. I was very generous, as you can see. I gave you more than six minutes. Grazzi, ma dok marżiet minn sit minuti. Grazzi għal darboħra lil kull min tkellem u lilkom il-koll, qabel ma morru nixtiequ ngħidu li aħna ħaniġġieldu għan-nisa kollha li huma eh, li għaddej minn repressjoni f'din id-dinja u nixtieq nirringrazzja mod partikolari n-nisa tal-Etjopja jekk tagħmel dan is-sinjal jifmukom. Issa għaddi il-kelma l-moderatur tat-tieni panel li membru tal-Parlament Ewropew. Madam Commissioner. Signora Kommissarju, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew kif ukoll tal-Parlamenti Nazzjonali, sinjuri. Jiena nixtieq nilqa' lil kulħadd minn qalbi fuq dan it-tieni panel fuq il-laqgħa speċjali tal-Kumitat li ħadd ifoka fuq li nagħtu s-setta lin-nisa u it-tfajlit għall-inklużjoni eh, diġitali. Nixtieq nilqalli l-Komissarju eh, Maria Gabriel li ħatkun qed titkellem fuq il-panel tagħna. Il-Revoli Bilboa Barandika minn Alde, kollega tiegħi, il-korrapporter ta' rakkomandazzjoni lil kunsil fuq il-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea għal 62 eh, sessjoni tal-Komitati tal-Ġus Uda fuq l-status tan-nisa ħajkun qed jippreżenta il-kummenti eh, ta' elu tal-panel. tal panel il-membri tal-Parlament Ewropew u Nazzjonali li ġew mill-Unjoni Ewropea kollha, kif ukoll partijiet oħra interessati, imsieħba soċjali u l-parteċipanti kollha. Ħajkonna wkoll messaġġ video bil Carlos Medas, il-Kummissarju għal riċerka Xjenza u Innovazzjoni li ħajħabbar il-finalisti għal Premju Ewropew għall Innovaturi Nisa biex introduċi biex il-suġġett Nixtieq nati, nagħti arrija qasira imma minn Pollak. Jek tridu tisimgħu l-Ingliż għandkom il ċannel numru 3 il-Malti fuq iċ-ċannel numru 17. Sinjuri, is-settur tal-IT qed jiżviluppa pass maġġel ħafna u għandu ħlas tajjeb hemm domanda kbira għal prodotti u servizzi ICT fil-ħames snin li ġejjin fl-Unjoni Ewropea ħajkonna nuqqas ta' xi elf speċjalist fuq l-IT. U n-nisa huma biss 30 fil-mija tal-dawk li jaħdu fis-settur. U il-ħlas tagħhom ma tantx huwa tajjeb u fil-jinsabu fis saħħ fil-iżjed baxxi. Jekk inħarsu madwarna naraw li n-nisa jużaw Eh, inqas il-banking fuq l-internet, jużaw inqas kummerċ elettroniku, jużaw l-internet inqas U fil-prezentazzjoni kollha tal-medja tal-internet tal-affarijiet u żviluppi oħra moderni, ħafna drabi naraw l-irġil, eh, ġifri missirijiet u nisa, għanzi tfal, u jekk jidru n-nisa, ikunu qed iġibu l xieklu. L-ICT u teknoloġiji ġodda jagħtuna l-possibilità li nintroduċu aktar flessibilità. Flessibilità fuq il-post ta' xogħol aktar opportunitajiet għal nisa innovattivi kif ukoll opportunitajiet biex neliminaw in-nuqqas ta' ugwaljanzi, nappoġġaw l-edukazzjoni tan nisa, nappoġġaw l-impjigi tan nisa mhux biss f'pajjiżi u żoni sinjuri imma anka fir-reġuni inqas sinjuri u fiż-żoni rurali. Ir-reskilling ukoll din hija xi ħaġa li hija importanti għax tkun opportunità għal ġejjieni. U jekk hemm nuqqas ta' ugwaljanzi fil-ICT kif hemm bħalissa din tiswilna biljuni ta' euro kull sena. L-ICT tfisser opportunità kbira għan-nisa u għall-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. Aħna rridu sempliċement nassigura, rridu nassiguraw li n-nisa jkunu jistgħu jużaw l-odot li għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom. Għalhekk jiena nagħmel appell l istati Membri u l-Gvernijiet tal-Istati Membri sabiex jintroduċu taħriġ ta' l-ICT ta' bil-fors fil-livelli kollha ta' edukazzjoni. Nibdew ġifiri minn e, eh, misnin ta' qabel l-iskola. Irrid ikun hemm opportunitajiet indaqsa n-nisa jrid ikollhom l-opportunità li fil-ġejjin jaslu huma il-triq li jridu jieħdu. Nixtieq ifakkar lilna l-koll li nistgħu nużaw Slido kif ukoll nistgħu nipparteċipaw fil-istħarriġ, eh, hemm żewġ mistoqsijiet fis-sħarriġ. L-ewwel mistoqsija hija fuq liema minn daw l-istati membri għandha l-ola proporzjon ta' speċjalisti nisa. Hemm erba' possibiltajiet il-Belġu, l-Iżvezja, U kif ukoll hawnhekk hawn mistoqsija oħra il-perċentwal ta' nisa fl-ICT u hawnhekk hawn il-possibiltajiet. Kif ukoll nistgħu nsaqsu il-mistoqsijiet jekk hemm mistoqsija li wieħed tixtieq isaqsi lis-Sinjura eh, Kommissarju Gabriel tistgħu tiktbuha fuq Slido jew inkella ivvutaw għal mistoqsija preferuta tagħkom. Il-Kummissarju Gabriel ħadd prova twieġeb il-mistoqsijiet l-aktar popolari fit twim tal-panel tagħna. Issa nista' nistieden il- Maria Gabriel, hija kummissarju li għal mistidna speċjali tagħna ġifieri kummissarju għal ekonomija diġitali u soċjetà. Kummissarju, nagħti l-kelma lilek. Yeah. Merci beaucoup, Madame Kozlowska-Rajvic, cher Agnieszka, euh, cher Madame Bilbao Barandika. Grazzi ħafna. Eżis panelists, membri tal-Parlament, kemm Ewropew kif ukoll nazzjonali, kif ukoll dawk li qegħdin jipparteċipaw kemm nisa, kif ukoll irġiel. L-ewwel net nixtieq nirringrazzjakom tal-istidentuni biex naqsam din il-Ġurnata Internazzjonali tan-nisa magħkom u mill-bidu net jiena nixtieq ngħid li jiena verament qed nħogos li qedaw jiena ili Kummissarju Ewropew għall ekonomija digitali u s-soċjetà għal disa xhur u tistaw iserħu fuqi biex niddefendu drittijiet tan-nisa hemm membri tal-Parlament Ewropew li qegħdin hawn mhux biss għall-Ġurnata Internazzjonali tan-nisa eh, hemm uħud minnhom li li narhom snin u nista' biss nesprimi l-ammirazzjoni tiegħi għas-saħħa tagħhom u għall-impenn għal kawżi tan-nisa fl ogħla livelli tal-Ewropa għalhekk mill-bidu jiena xtaqt nirringrazzjakom il-koll għas-saħħa li tatuna. Issa naddi mill-ewwel għas suġġett li għandna qudiemna llum. Jiena xtaqt infakkarkom dwar titlu fl-Economist xi 10 snin ilu. Konna nitkellmu fuq is-sena tal-internet li jitmexxa minn nisa nisa ilhom eh, imexxu eh, it-tkabbir f'dan is-settur għal dawn l-aħħar 10 snin u kontribuxxew aktar lil global GDP minn ekonomiji kbar bħal ċina u l-Indja pereżempju. Iżda is-soċjetà bħala soċjetà jridu nistaqsu mistoqsija li hija is-soċjetà tikkunsidra bis-serjetà eh, il-fatt li nisa jmexxu l-ekonomija il-qudiem. Illum nikkonsidraw ir-rwol tan-nisa fil-partijiet kollha tal-ekonomija. Jiena nixtieq nefasilza l-ekonomija diġitali, jiena responsabbli propju għal dan il-qasam fil-Kummissjoni Ewropea, imma jiena inkwetata ħafna wkoll minn nuqqas kbir li hemm tan-nisa f'dan il-qasam. Aħna dejjin minn tranzizjoni digitali u qegħdin niffaċċaw ġejjieni digitali din hija xi ħaġa pożittiva ħafna u hemm iċ-ċifri biex jappoġġja dan kollu Ewropa Digitali għanda iżid 415 biljun euro mal-GDP annwali tal ewropa E, punti ġodda, teknoloġija digitali, il-big data, il-data, l-internet tal-affarijiet. Iġri dawn kollha jfissru li poġġu l-iżjed pajjiżi digitalizzati fuq quddiem. U it-kabbir maħsub huwa ta' 3.0% sal-2020 talba li ġiet msemmija mod ċar huwa li hemm bżonn ta' aktar persuni li huma imħarġa mod professjonali fl-ICT. Wara l-2020, design fil-mija tal-impjiegi ħajtolbu dan it-tip ta' ħiliet bażiċi diġitali. U din tqajjem il-mistoqsija in-nisa x'jistgħu jikkontribwixxu f'dan il-ġejjieni diġitali u toġiba hija ċara. Iktar nisa fil-impjiegi diġitali tista' twassal għal tkabbir annwali tal-GDP ta' 6 biljun euro fl-Unjoni Ewropea. U fil-qasam tal-startups, speċjalment għaliex l-startups tan-nisa għandhom aktar possibiltajiet ta' suċċess. In-negozji jistgħu jinkwadanjaw mid-diversità. Iktar minn diversità milli jekk ikollhom prodotti u servizzi aħjar. Il-Kummissjoni llum qed tippubblika xi ħaġa li jiena nista' naqsam magħkom mod esklusiv. Huwa ċar li għandna nejnu l-nisa bħala moturi ta' tkambir l-ewwel irridu nifhmu ma x'inhu l-status quo. Fuq livell globali, il-ġnus maquda l-sena li għaddiet enfasizzaw li il-progress lejn l-ugwaljanza waqaf. U li hemm distak digitali li qiegħed jiżdied bejn is-sessi u l-istudji tagħna jikkonfermaw dan. Hemm erba' drabi aktar irġiel minn nisa fl-Ewropa li studjaw xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-ICT. In-numru ta' nisa fl-edukazzjoni għolja fl-ICT qed tonqos u ila tonqos mill-2011 in-nisa huma sottorappreżentati fil-negozji ta' dan is-settur u kif ukoll f'numru ta' negozji tekniċi li twaqfu tmexxew min-nisa. Issa aktar ċifri l imprendituri fih dan it-teknoloġija hemm ħames darbiet aktar probabilità li dawn ikunu irġiel milli jkunu nisa. U fċertu postijiet, ir-ratio huwa ta' 100 għal kull mara, ġviri mitra għal kull mara. U il-nisa li waqfu negozju huma madwar nofs minn dawk li huma irġiel. Huma biss 10% tal-risk capital involva mara waħda li kienet eh, il-fundatur li waqfet ġbir il-kumpanija. U dwar l-iżvilupp ta' servizzi digitali u anka prodotti, in-nisa ħajkunu importanti fil-ġejjieri din mhix biss il-ġustizzja soċjali imma tfisser telfin sinifikanti għas-soċjetà. Aħra kif nistgħu nivolvu dejjem aktar nisa u tfajliet sabiex neqilbu ix-xejra m'hemmx soluzzjoni li tista' tagħmel miraklu, għandna bżonn soluzzjoni ta' ħafna aspetti differenti li tirrikonoxxi il-problemi sottostanti u trasversali u sabiex noħolqu impatt pal mal nafu, daw l-azzjonijiet iridu jkunu implementati fuq il-livelli kollha. Għalhekk fit-tim tagħna bħalissa qegħdin naħdmu fuq strateġija għan-nisa fid-dinja diġitali ħadd ifoka fuq tliet oqsma l-ewwel net. Hemm bżonn nisfidaw il-preġudizzi antiki li jeżistu fuq id-disa fis soċjetajiet tagħna u fl-ekonomiji tagħna, aħna nafu li jekk wieħed jażel il-triq eh, akademika biex xi ħaġa lineari hemm numru ta' fatturi l-ambjent soċjali, il-familja, l valuri l perċezzjonijiet Il-mezzi ta' xandir għandhom ruol xilabu biex jiffurmaw it-twemmin il-valuri tagħna u l-perċezzjonijiet tagħna tar-realtà. Ta Jekk it-tfajliet jisibaw u jaraw fil-mezzi ta' xandir li l-ICT, l-komunikazzjoni huma għal subir li jħobbu <coughs> jgħodu fil-kamra tagħhom li huma forsi nerds u geeks, li mhux ħadd iġbet in-nisa, eh, il-nisa mux jaraw bizzejt nisa rappresentati in-nisa huma 24% ta' dawk attivi fuq il-medja soċjali, 26% tal-Twitter u l-medja soċjali. Iġifieri mhux dejjem naraw nisa li għandhom stampa pożittiva u dawk li gawdu minn karriera tajba fil-qasam tal-ICT. Studju riċenti tal-Microsoft ikkonkluda li n-nisa ma rridux jistudjaw ix-xjenza, it-teknoloġija, il-matematika minkejja l-fatt li ma jafu li e, dawn il ma jġibu ħafna vantaġġi magħhom l-istudji tagħna jikkonfermaw li n-nisa jevitaw daw l-suġġetti li huma l-STEM għaliex m'għandhomx modelli l fuqhom jibbażaw ruħom il-karattri fil-film, fuq televizjoni, fil-social media, irridu jkunu rappresentanti eh, ġusta tar-rwol li għandhom fil-ekonomija, eh, din hija xaġa kruċali u l-istati membri hawnhekk għandhom rwol xilabu. Għalatikom eżempju. Il-direttiva fuq is-servizzi audiovisivi li qegħdin palissan negozjaw fl-imkien mal-Parlament u mal-Kunsill din id-direttiva isemmi diskriminazzjoni għabbażi ta' sessi fis-settur awdjoviżiv. Hemm ukoll ġaġa fuq il-protezzjoni tal-minorenni u din torbot mal-kompetittività ta' l-industrija Ewropea Awdjoviżiva li titlob lill industrija sabiex tiġġielet diskriminazzjoni kif ukoll sabiex tippromuovi stampa diversa u realistika tal-ħiliet u il-potenzjal kemm tal-irġiel u tan-nisa fis-soċjetà. Jiena nixtieq inkun naf l-istati membri issa x'ħajamlu f'dan il-qasam u nixtieq niddiskuti ir-riżultati mal-industrija u mar-regolaturi nazzjonali. Iżda biex ikun onesta magħkom, hija ta' sorpriża dak li qegħdin naraw għal dak li hija rappresentazzjoni tan-nisa fil-mezzi tax xantir meta naraw dak li hemm fl-industrija audiovisiva, meta naraw il-films, televizjoni, dawn huma kollha prodotti b'mod ġenerali mill-irġiel, mela allura kif nistgħu nipproduċu stampa aktar diversifikata tas-soċjetà? bilanċ aħjar bejn is-sessi fil-industrija tal-medja Ewropea, jekk ikonna dan, ikonna aktar kulur għal eh, għall-istruttura sinjura tagħna. Kemm l-irġiel kif ukoll nisa għandhom rwol xilabu fil-familja tal-ICT u dan jista' jiftaħ numru ta' għażli differenti meta niġu biex nażlu il-triq ta' studju jew ikella x-xogħol Jekk inti tista' tara, tista' tagħmilha bażikament. Għalhekk għandna bżonn li nagħtu reazzjoni tagħna, reagġiċu jekk aħna naħdmu fuq il-programmi tal-medja tagħna u aħna grati ħafna l-appoġġ li uċivejna mill-Parlament Ewropew mill-bidunet il-programm medja eh, media eh, u wieħed mill-istejjer ta' suċċess tagħna l-Parlament Ewropew jippromovih u jappoġġaħ u aħna nkomplu niġġieldu din il-ġlieda anka fil-budget li jmiss tal-Unjoni Ewropea aħna nkunu qegħdin naħdmu fuq l-aġenda tal-programm Media fl-2018 aħna nkunu qegħdin nanalizzaw ir-rappreżentazzjoni tan-nisa fil-proġetti li nifinanzjaw dinja parti fil-fatt mix-xogħol tagħna bħalissa u bħalissa qegħdin ukoll nirrevedu il-programm Media għal perjodu li jmiss 2018 tal-2020 għadha ħankunu qegħdin norganizzaw avveniment għal Festival ta' Kan f'kollaborazzjoni ma' numru ta' imsieħba biex inqajmu kuxenza fost l-udjenzi. U edin nippjanaw ukoll attivitajiet oħra għal sena ta' Wirt Kulturali Ewropew u anka fiħdan il-qafas Ewropew. Din ħad tkun parti mill-istrateġija li ħankun qed nippreżenta dal-waqt fiħdan il-qafas Ewropew għalix għal ħafna snin id-ġittijiet tan nisa jisemew u ġew konfermati fl-Europa u għemżon nuru li n-nisa mhumiex u huma motur ta' bidla u ta' tkabbir. Għanna bżonn naqdu l-sforzi tagħna fuq kull livell għalija dan huwa l-unika mod kif nistgħu imbidlu il-preġudizzi li qegħdin niffaċċaw. Ejja nsemmaw leħinna permezz ta' modelli b'saħħithom nisa. L-istampa tuża l-esperti irġiel imma l-konferenzi għandhom bżonn jużaw aktar panelists nisa. Illum hija eċċezzjoni mhux eżempju. fl-2018 m'għandniex naċċettaw li l konferenzi u l-panels ma jkunux diversifikati u ma jinkludux biżejjed nisa. Din ir-raġuni fejjena li dejt kampanja eh, li tissejt li għam sejħa jekk memx nisa memx panel u din tirreferi għal dawk l-avvenimenti pubbliċi fejn memx rappresentazzjoni tan-nisa. jew ikella fejjira kull unika mara parteċipanta. Jina nishtiq l-istidinkom biex tinaqdu miħaj f'din il-kampanja u tkunu ambasċaturi taħħa. Il-qalba tal-problema hija il- għanna l-koxenzi tagħna imma ħafna drabi naraw li l-esklusjoni tan-nisa mhix ħaġa li ssir apposta isir mod mhux konxu ċertu konferenzi naraw li l-organizzaturi jagħtu kasa din il-kwistjoni, għalhekk irridu nagħtu l-eżempju aħna billi ikonna dan l-approċ, ġvi jek ma jkunx hemm fuq il-panel m'għandux ikun hemm panel. M'għandniex ħina l-klim firħa, hemm bżonn nitkellmu mal-organizzaturi ta' konferenzi u nfakruhom li għandhom jinkludu in-nisa kompetenti fil-panels tagħhom. It-tielet priorità il-ħiliet fl-edukazzjoni jiena naħseb li dinja waħda mill-aħjar udjenzi għandna rappreżentanti mill-livell nazzjonali li jistgħu jagħtu eżempji speċifiċi ta' x'nistgħu nagħmlu aktar. Aħna verament għandna bżonn nindirizzaw din l-isfida sabiex għal darba oħra il-dinja digitali tista' tagħti s-seta lin nies u tfajliet. Design fil-mija ta' tfajliet huma interessati fl-ICT waqt l-edukazzjoni tagħhom. Ma minkejja dan, xorta waħda ma jistudjawx dawn is-suġġetti fuq livell ta' università minkejja li hemm dan interess kbir l-edukazzjoni STEM tal-lum hija tri lejn karriri interessanti, imprenditorija tagħti lin-nisa l-opportunità li jkunu jistgħu jagħmlu innovazzjoni. U l-aħbar tajba hekk wara li ħdiem f'kooperazzjoni verament eċċellenti mal-Kummissarju Navrocic, il-Kummissarju għall-Edukazzjoni, aħna f'jannar pubblikajna pjanta azzjoni għall-edukazzjoni digitali fl-Unjoni Ewropea. Illum nixtiequ ninkoraġixxu użu aħjar ta' teknoloġiji diġitali fl-edukazzjoni sabiex nisa u e, tfajliet verament ikollhom il-ħili diġitali meħtieġa. Aħna nenfasizzaw il-bżonn għal żgħażagħ Ewropej li jitalmu dwar algoritmi bażiċi ikollhom kuxenza tal-komputazzjoni biex ikunu jistgħu jkunu in-nies e, e, li joħolqu jkunu kreattivi f'dan il-qasam Din hija inizjattiva tajjeba ħafna u jien għandi ambizzjonijiet kbar li għal hija l-ġimgħa għal coding kull Ottubru fi xar kollu ta' Ottubru nagħmlu inizjattiva mal-volontira U rridu nalmu, mux biss iż-żaza, ma rridu nalmu l-żaza u n-nis xinu l-coding. U aħna biex aħna ma nkunux biss dawk li jużaw il-kontenut, imma u l-kontenut ukoll. Il-magri għatmu ħajħdu post in-nies dwar l-kreativita u l-innovazzjoni fir relazzjoni soċjali. Għalek liħu gost nara iċ-ċifri u nara li edin jikbru. Is-sena li għaddiet kemna 1.3 miljun parteċipant u 46% kienu nissa li ċifra impressjonanti. Għanna nkomplu rikoraġixxu n nissa u tfajlit? u la darba kelli l-opportunità najda eh, diġa qabel ma eh, dirja l-opportunità tiegħi li najda darba oħra. L-ambizzjoni tiegħi hija li kodna 50% tal-iskejjel Ewropej sal-2020 inklużi f'din il-ġimgħa ta' coding. U jiena ħan ibbaża ruħi fuq il-Koalizzjoni Ewropea għal ħiliet u d-diġitali eh, ħloqni għasera ilu U din hija bbażata fuq 19 il-Koalizzjoni Nazzjonali għalhekk nixtieq nagħmel appell li dawk il-pajjiżi li għadhom ma naqdux magħna biex jaħsbu ftit dwar din il-possibilità. Din il-koalizzjoni seta' toffri 7 miljun euro eh, taħriġ diġitali Illum edin naraw mod ċar li hemm bżonn ta' mobilizzazzjoni f'kull livell. Din mhijiex limitata għall istati membri u l-Kummissjoni u s-soċjetà ċivili, aħna il-koll rridu nkunu attivi favur il-ħiliet digitali. Ina konvinta fuq dan u għalek hija il-priorità ewlenija tiegħi. jina konvinta li jekk irnexxielna ikonna leġislazzjoni, abbossa leġislazzjonijiet aħjar, strumenti finanzjarji aħjar, jekk ma ninvestux fin-nisa u fl-irġiel issa, Għat maħna ħana raw riżultati pozittivi minn din it-tranzizzjoni digitali u riżultati li verament nixtiequ. Għanna premji oħra fuq livell Ewropew, hemm il-premju għal ħiliet digitali, għal dawk l-inizjattivi li żviluppaw il-kompetenzi tal-speċjalisti tal-ICT, is-sena li għaddiet aħna tajna premju wkoll għal Eh, IT for She, ġviri il-promozzjoni tal-ħiliet tal-IT fost in-nisa u tfajliet. U hemm bżonn inkomplu nserħu fuq l-għajnuna tagħkom fuq dan it-tielet priorità tagħna hija l-imprenditorija diġitali u innovazzjoni hemm nuqqas ta' massa kritika ta' nisa u tfajliet fl-edukazzjoni. U huwa ċar li dan jaffettwa l-aċċess tagħhom għal karriri tal-ICT inti la darba jirnexxilek toħloq din it-tip ta' karriera, e, mbagħad huwa diffiċli sfortunatament li tibqa' u huwa biss 10% ta' 10 ta' ta' 10 miljun persuna li jaħdu fl City huma nisa. U fl-istess ħin l-Ewropa qed tiffaċċa e, noqas ta' speċjalisti. 40% ta' negozji li qegħdin jippruvaw isibu l-speċjalisti qegħdin jgħidu li għandhom diffikultajiet kbar biex isibu il nies biex jaħdmu magħhom, jiġri n-nies li għandhom bżonn. Eżempju ċar huwa il-każ ta' ċiber sigurtà fejn hemm nuqqas kbir ta' nisa bil-ħiliet meħtieġa. Hemm ukoll nuqqas ta' 1.8 miljun eh, impjieg jew għal inqas hekk ħajġri sal-2022, 350 fil elf minnhom fl-Ewropa waħedha. U ma nistawx nelbu l-iskarsezza biss bl-irġiel. Għanna bżon aktar nisa li jaħdu f'dan il-qasam. Għadar li rridu nsaqsu l-mistoqsija, xe waqqaf l-nisa mill joħolqu dawn it-tip ta' negozji tal-IT, jew inkella li jitlu fil-ġestjoni. U niġi lura għal problema ta' nuqqas ta' modelli, ġviri persuni sa' jkunu ta' modell għal biex jituhom ċertu fiduċa fihom infushom għanna bżon networks li jappoġġaw l-sforzi tan nisa għanna eh, finanzjar daje fu skont eh, rapport fuq l-istat ta' teknoloġija Ewropea u għabis perċentwal baħx ħafna ta' kumpaniji li għandhom diretturi nisa u hemm bżonn li naġixxu għax inkella nkunu qegħdin nitilfu fuq livell finanzjarju. L-investiment fl-startups li huwa maħluqa minn nisa dawn iwaslu għal riżultati aħjar. 63% aħjar minn startups li huma maħluqa biss mill-irġiel. Fil-qasam tal-parteċipazzjoni, kampanji mmexxija minn nisa huma aktar għandhom aktar suċċess minn kampanji mmexxija mill-irġiel ir-rati ta' suċċess ta' 13 meta mqabbel ma' 10 fil-mija. U llum iż-żieda ta' nisa li qegħdin fil-imprenditorija diġitali tinja priorità għalina. Il- eh, L-aħbar pożittiva hija li maħriġ qed nibdew mill-ġdid hawnhekk kollox mill-bidu. Il-Komunità Ewropea li torbot is-sistemi l-ecosystems li tappoġġa in-nisa fis-settur diġitali, il-premju Ewropew għall-innovaturi tan-nisa tagħti premju lil imprendituri eċċezzjonali nisa u tinkoraġixxi l-oħrajn jimxu fl-istess direzzjoni edin u nippjanaw attivitajiet biex inqajmu kuxenza fil-komunità ġifieri ta' riċerka fl-ICT. U palma għed, jina nishtiq u kol nilħaq bilanċ meta niġu għad ċiber sigurta. Irridu nejnu lil dawn in-nisa kollha u tfajliet sabiex ikun jistgħu jiksbu il-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa. Fiċ-ċiber sigurtà riskju ta' ħiliet eh, fin-nisa huwa riskju wkoll għalina l-ekonomija tagħna, s-soċjetajiet tagħna bżonn li nużaw mod sħiħ l-inizjattivi kollha li jeżistu biex ikunu nistgħu niġġieldu perċezzjonijiet negattivi tan-nisa f'dan il-qasam kif ukoll għandna bżonn nappoġġawhom. U dan irid isir fi dialogu mal-industrija mal-istati membri kif ukoll mar-riċerka din tista' tkun għodda e, b'saħħitha ħafna biex nilħu riżultati aħjar. Fl-ħanet, eja ma ninsewx id dimensjoni internazzjonali. Parlament Ewropew qatt ma nessa din id-dimensjoni waħra nkomplu nenfasizzawha għaliex fl-aħħar mill-aħħar dawn huma il-valuri u l-prinċipji tagħna li qegħdin niddefendu. Għanna nafu li il nisa mumiex grupp wieħed imma rridu natuhom leħen fl-ICT kemm fl-Unjoni Ewropea u anka li lin. Fiħdan il-qafas tal-iżvilupp diġitali għall-ekonomija diġitali għall-iżvilupp hemm bżonn nkunu nistgħu nippreżentaw aktar proġetti li forsi jkunu jistgħu jagħtu lin-nisa il-possibilità għal impjigi u prospettivi aħjar. Għara nkomplu eh, nkomplu naħdu fuq dan jena ħammexxi panel oli fuq in-nisa u t tfajliet fil-dinja digitali sabiex ikunu nistgħu nagħmlu skambju tal-aħjar prassi u naħtu ispirazzjoni lin-nisa fil-qasam tat-teknoloġija biex nagħlaq. Illum, ġivir l-Ġurnata Internazzjonali tan-Nisa, nixtieq nwassal messaġġ b'saħħtu Aħna għanna bżon impen minn irġil nisa skejja l-universitajiet u anka l-industrija ovvjament minnaħat tal-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali tal-Istati Membri biex ikunu nistaw u l-għanijiet tagħna l-Parlament Ewropew dejjem għamel ħafna f'dan qasam u għal darbohra nixtieq nirringrazzjakom tal-li organizzajtu din il-konferenza. Intom fimtuh dan is-suġġett, fimtu li dan huwa suġġett verament tal-qalbi u niskuża ruħi jekk forsi tkellimt naqra żejjed, jiena tkellimt minn qalbi Iza ovvjament rridu niftakru li l-istqarrijiet u mażbih imma wara il-paroli hemm bżonn tal-azzjoni. Għalhekk nixtieq nirringrazzja l parteċipanti kollha għal preżenza tagħkom hawnhekk illum għal din tagħtina ċertu enerġija u tajdilna li iva huwa possibbli għal dikjerazzjonijiet u azzjonijiet imorru it fit u li aħna nistaw naqdu l-azzjonijiet u l-klim pal ħaġa waħda u jekk naħdmu fl-imkien nkunu nistaw nagħmlu differenza. Xnaqt nirringrazzjakom u ngħid li nittama li nibdew ngħixu f'dinja fejn it-trasformazzjoni diġitali tista' tippermetti li inżommu propju dak li nafu l bredmin Għalina, għalija, din l-witch, ta' bnidem huwa il-wiċċ kemm tal-irġiel kif ukoll tan-nisa wejna ma ninsewx tal-punt. Grazzi. Thank you very much, Madam Commissioner. Grazzi, Signora Kommissarju, ta' dawn il-klim ta' ispirazzjoni. Issa għanna tħabbir bil-video mill kommissarju Medax mill-riċerka, mill-Kommissjoni Riċerka u Innovazzjoni Sinjuri, eh, inselmilkom f'din il-ġurnata importanti, suċess ta'kom mux se jiġi determinat mill-ġeneri eh, ta'kom, imma bil-ambitu tal-ħolm ta'kom u kif se nextilkom intkom tiksbuhom. Dawn huma klim li qalet l-arkitett Mara l-iktar famuża Zaha Hadid qabel ma mietet. U allura llum id-dinja eh, titkellem fuq l-importanza tal-ugwaljanza tad-dinja u ħafna minnkom għal ħafna minnkom dinja missjoni ta' kuljum. Għalija il-battalja irridu nirbħuha fuq il-fronti kollha u żewġ eh, strumenti tagħna biex inkun nistgħu nagħtu seta l nisa huma x-xjenza u l-innovazzjoni. U aħna maħniex se nieqfu sakemm aħna ma ma, niddux dawl fuq in-nisa għal innovazzjoni. Din is-sena kellna 122 applikazzjoni, kull waħda minnat innovatriċi partikolari, inkredibilment tajba. E, e, fil-26 ta' ġunju fil-konferenza webi ta' Sofja jiena sena sen minn huma il-rebbiħa. U l-lum sena jidilkom minuma il-12 il-finalista. Pero qabel ma namelek e, nista' ngħidilkom grazzi għal Komitat Fem imma speċjalment għal President ta' Konviliġa Bilinkeviċute. Il-missjoni ta'kom hija importanti u hija ammirevoli. Mhux senżomkom iktar kol per sinjuri mill-erba eh, rokn eh, irkejjen tal-Europa eh, dawn huma 12 finalisti għal premju tan-nisa innovatriċi tal-2018. like to congratulate uh, our... Nifraħ um, mal-finalisti ta' dawn kisbit eccellenti u għall-ispirazzjoni li ta' għan-nisa fl-Unjoni Ewropea kollha li jixtiequ jieħdu karriera xjentifika. Issa nistgħu niftħu id-dibattitu ma tantx għandna ħin u allura mux senati iktar minn zewċ minuti għal kull wieħed. Għandi martella unnek u senu zaħek ikun hemm bżonn. Nibdew minn Spanja. Susanna Camerro. Grazie ħafna, Sinjura President. Jina naqbel mal-kellima li huwa verament importanti li nagħtu seta' l-żaza fil-dominju digitali. Sintom saqsejtu fl-istati membri x'qegħdin tagħmlu jiena ħanajdilkom fi Spanja x'qed nagħmlu. Mill-2014 għandna pjantazzjoni għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fil-qasam digitali. Bħalissa eh, għanna u koll grupp illi għet jaħdem ma' assoċjazzjonijiet sabiex intejbu il-parteċipazzjoni u l-protagonizmu tan nisa fl-ICT, fit-teknoloġiji il-ġodda u anka biex niġġieldu kontra l-attitudni maċista. Issa, da qed nagħmlu ħbrabta ma' ħames eh, dimensjonijiet. L-ewwel net il-post tax-xogħol irridu ntejbu l-parteċipazzjoni tan-nisa, l prezenza tan-nisa eh, f'xogħlijiet eh, anka f'xogħlijiet maniġerjali. F'Ispanja Spanja ħafna nisa li qegħdin imexxu kumpaniji importanti bħal Google, Microsoft, Twitter, Eh, imma xorta waħda għat irridu namlu iżjed, irridu u koll naħdmu fil-dominju tal-edukazzjoni. Emmek, in-nisa ma tanġu ma rappresentati, it-tielet ħaġa rridu niġildu kontra attitudni maċista fl-użu tal-kontenut digitali, per eżempju, anka brabta mal-video games fejn hemm ħafna stereotipi. U l-aħħar ambitu qed naħdmu kol fl-ambitu rurali fejn qed nippruvaw nalmu lin nies hemmhekk l-ICT, eh, nalmu huma anke jużaw l-ICT biex ikollhom aċċess servizzi bankarji, servizzi tas-saħħa u anke biex huma jiżviluppaw u jħarġu ruhom professjonalment. U qed nalmuhom ukoll kif jipprevjenu l-vjolenza eh, mill-irġiel fuq in-nisa. Barra minn hekk fi Spanja għadna kif firmajna eh, ftajim storiku, ftajim kontra il-vjolenza tal-ġeneru. Brabta ma dan u ma zazah kinkwetawna jizjek inkwetawna ma għandhom attitudni maċista ħafna. Qed nagħmlu wkoll miżuri dwar eh, l-edukazzjoni biex nedukaw lilla li nfushom u biex nedukaw anka l ġenituri. Qed inħadmu miżuri biex nedukaw dwar użu tajjeb mis-social media u qed nagħmlu kampanja għal awmin ta' kuxjenza fost iż-żazax sabiex jirrikonoxxu li huma dawk l-attitudnijiet li waslu eventwalment għal violenza fuq in-nisa. Rridu nalmuhom biex ma jaċċettawx dik it-tip ta' attitudni biex bekk eh, inkisru il-ċiklu tal-maċiżmu. Aparti minn qed naħdmu wkoll fuq liġijiet biex eh, neqirdu din il-vjolenza digitali illi hemm għaliex eh, l-maġġorata eh, kulħadd jaġixxi fuq l-internet u qisu ħadd ma responsabilta responsabilità ta' emilu. Allura għed għaddejna anka liġijiet illi jikriminalizzaw ċertu azzjonijiet fuq l-internet. U dan kollu zammejna f'moħħna illi iżjed ma jkun hemm nisa fuq l-internet iżjed ħajkunem hemm ukwaljanza u iżjed ħajkunem hemm demokrazija. Grazzi. Camarero, now Czech Republic, Frantisek, grazie. Repubblica Ceca, Ċeka. ne ringrazia le rapporteur, le signora Xojdrova u l-Parlament Ewropew illi bis-servizz ta' riċerka enu din il-ħidma. Jina minix specialista, pero jina staqsejt lil-kollegi u naqbel wara dak li qalu naqbel mal-rapport. Hemm bżonn inneħħu il-xkiel. E, hemm bżonn ngħid illi il-kwoti mumiex l-aħjar metodu għaliex il-kwoti jistaw iġellu n-nisa jihdu pozizjonijiet li ma jishtiqux. Per eżempju, mara li tieħu pozizjoni bħala riżultat ta' kwota tista' tħoss illi qed tiġi konsidrata bħala mara e, illi qegħdem imħabba l-kwota u mhux imħabba l-meritu. Jiena inħoss illi is-settur pubbliku dejjem għandu ikun fuq dim. Jilna, inħoss illi miżuri reali biex jgħinu lin-nisa. Per eżempju, biex ikunu e jistaw jihdu trabi tagħhom uh, fuq il-post ta' xogħol huwa ħafna iktar utli milli eh, eh, jiġu mpiegati mħabba l-kwoti huwa fatt illi is-settur privat għadu patriarkali ħafna u rridu nġibdu l-attenzjoni fuq dawk l-osma fejn qed isiru ħafna attivitajiet pożittivi. U inħoss ukoll illi Aħna għanna nirringrazzjaw l-Signora Lovelace għax aħna għedin il-qoddim. Aħna u koll nishtiqu li n-nisa e, jgħamlu iktar flus, jaqlaw iktar, e, jaqlaw iktar. Anna għomex mill-Parlament Ewropew. Kommissarju. Marija. U pjaċir kbira li hija li narak hawnhekk u jiena kuntenta kont kuntenta nisma il-diskors tiegħek. U nisma kemm inti determinata u anki għal fat li qed titlobna ma neħdux sem po konferenzi fejn memx livell minimu ta' parteċipazzjoni. Għanna bżon aħna ta' vuċi. Vuċi tal-Europa biex nipromuovu l-ugwaljanza tal-ġeneri, biex niddenunċaw anki innu għasta ugwaljanza eh, inġustizja u violazzjoni anki ta' dritti tal-bnidem. naraw fl-Europa ma' dinja kollha. Jena. Aħna għanna Euronews, aħna naraw li ħafna nies jikonsidraw li l-Euronews hija l-vuċi tal-Europa Pero jina inkwetata meta nara fil-rapporti fuq il, per esempio fu il-dinja, fu il giornata internazjonali tan nisa rapport mill Saudi Arabia illi eh, illum edin isuqu fi saudi Arabia, mux veru pero da, għalix jina għadni niġi għadni kif ġejt lura mill-Arabia Saudita u edin naraw u rajt illi fil-fat mumiex edin isuqu kullimkien. U anki nara eh, sħubija ma' Bohabbi li hija promossa mill-Euronews li jitkelmu fuq xeroj flok ma nitkellmu fuq l-eroj. U dan kam fu dak li għandu xaqsam mal-barbi. Jena nitlob lil Marija illi eh, konsidra dan l-istrument li għanna eh, mux għawnek besim imman kifejn naraw il-fake news eh, illi edin jixxerdu fil-tools ICT ġodda u nizguraw illi aħna nifinanzjaw rispett tal-indipendenza editoriali u jipromovu il-valuri li inti u kol ti promovi. Grazie, signora Gomez. U issa Edik Estrella. Grazie, President. L-ewwel net nixtieq nesprimi soddisfazzjon tiegħi. Illi nerġa' niġi hawnhekk fil comitat FAM jina kont parti minn dal-komitat u jina kontenta li nerġa nara xi kollegi u ħbib minn gruppi politiċi differenti, Maria Gabriel, mm, sinjura eh, Izaskun Bilbao Berandika u kollegi oħrajn, jina etniħu gost ħafna eh, li erġaj ġejta unnek. Aħna għanna bżon iktar eh, nisa fil- ICT u anki fil-ekonomija digitali. Eh, Diġa dan ġant għal, pero nishtiq nisħa fuq u nisa u ma rappresentati f'dawn l-osma. U b'mod partikolari fuq qoddim eh, eh, il-nisa u ma 19% biss tal-ruoli eh, manageriali. E fil tal-ICT hemm 18% biss tan-nisa. Kif qalet il-Kummissarju, in-nisa zazah mhux qed jesprimu ħafna interess f'dawn l-osma. Fortunatament fil-Portugal għandna ħafna nisa intraprenditriċi kemm fid-diġitali u anki fuq oħrajn. Il-Portugal għamlet forzi kbar u investit fil-soċjetà digitali u fil-intraprenditorija billi natu iktar seta għan nisa biex natu mizuri għal nisa intraprenditriċi e l-edukazzjoni, fil-innovazzjoni u fil xienza huma prioritajiet. Il-teknoloġija għed biddel il-ħajja il il tagħna u ila tamlu dan sviluppi bħal robotika u l-intelligenza artificiali aħna ma nafux se jkunu l-sviluppi għadu mu ċar jekk l-impatt kombinata dawn il-bidliet se jwassal għal distruzzjoni kbira ta' impigi uh, umani u partikolar mod dawk li huma fidejn in-nisa. U allura aħna rridu nieħdu miżuri biex nevitaw li nitilfu impigi illi huma fidejn in-nisa u biex niżguraw illi n-nisa jigwadanjaw mill-rivoluzzjoni digitali, teknoloġika. Hawnhekk qed nħolqu anki bid-digitali spasi ġodda eh, għall-istruttament tan-nisa Uridu nevitaw da. Grazzi, Signora Estrella. Eh, Polonia, Anna Borovic. Eh, Agata, mux Anna. Ti korreġi, ti korreġi il-President. Eh, sorry. Eh, pani Przewodnicząca, Pani... Grazie. Prezydent, ko komisaria, kolegi. Nishtiq nibda billi nindika bosta inizjativi utili illi aħna għanna fil-Polonia illi rigwardaw nisa fl-edukazzjoni tfajliet tfajlit fil-ICT kienem eh, bosta kampanji bħal daw biex in-nisa jiġu inklużi fil-kamp eh, tal-ICT u ta' xjenza b'mod ġenerali. Kienem zieda minn 30 għal 37 fil-mija f'dawn l-aħħar snin eh, fin numru tan nisa li jinkidbu fil-universitajiet tekniċi. IT for She huwa proġett. Proġetti reba, li reba eh, kompetizjoni fil-kategorija ta' applikazzjoni digitali għan-nisa u rebaħ premju mill kummissarju komissarja Gabriel. IT for She hija storja ta' suċess u f'din is-sena f'Novembru se jkun hemm avveniment importanti illi se jitkellem fuq ir rwol tan-nisa fit-teknoloġija e, jismu e, Intek Summit għan-nisa. Hemm ħafna x'qed isir, però għad hemm problemi mhux biss li nsibu konċiljazzjoni bejn il-ħajja familjari u l-ħajja tax-xogħol, imma fejn għad bżon bżonn li nbidlu leġizlazzjoni biex ninkoraġiċu u natu l-possibilità li min iħaddem eh, jati iktar dispozizjonijiet għal eh, kura ta' tfal għal eh, xol mil bot teleworking u għanna anki l-ġlida kontra l-istereotipi. Għat ma nix bizzejiet bniet lanqas li edin jistitħlu biex jistudjaw xienzi u mbagħad hemm il-problema ta' salarju differenti bejn l-irġilu nisa. Il-lan għadu il-salarju ugwali għal xogħol ugwali. Grazzi. Issa Franza, Marie Pierre Rixon. Rodwa tajba. Fi Franza, bħal ma fem, bħal ma jizja kif postiet oħra għanna problema doppja fit-tmeninijiet u fit-disajnijiet fi Franza. Xi 20, 40 sa 50 fil-mija tal-persuni li kienu eh, qed jaħdmu fil-, -mija, Eh, IT digitali kienu nisa u l lumu ma inqas dawn. U t tini element huwa illi 50 sena oħra ħafna mill-impigi tal-lum se jkunu digitalizzati l-intelligenza artificiali a bazi ta' algoritmi hemm element sessista li se jkollu impatt speċjalment fil-medicina aħna nistaw nimmaġinaw illi eh, mandumux ma diagnostika li t-tiħet bis-software u mhux mill-professjoni medika u hemmhekk hemm eh, em eh, iktar prezenza tal-irġiel u però hemm anki sfidi ta' soċjetà illi se anki kollom impatt fuq is-saħħa tan-nisa fil- Assemblea Nazjonali ta' Nisa li jena prezidenta taħħa, aħna ħdimna fuq uh, rapport li smajna minnant eh, riċerkaturi, soċjoloġi, uh, eh, intraprendituri, dawn huma żewġ punt, kem żewġ punti li Eh, kienu rizultati l-ewwel waħda hija illi eh, għanna aħna stereotipi u role models u bat għanna il-rol ta' sessizmu fid-dinja digitali. U importanti li nisħu u dan il-punt. Għax aħna ma nistawx aħna nindirizzaw ruħna kontra il nisa u najdu illi il tort eh, u għata' nisa illi memx bizzejiet prezenza taħħom. Dinja responsabilita ta' żewġ sessi. Eh, tal-ambjent eh, illi hemm bżonn li jiġi riformat biex ikun jista' anki inkludi n-nisa u mhux biss l-irġiel. Aħna nafu li hemm ċerti skejjel digitali, per eżempju, illi ġew waqfa f'dawn il-sninijiet, snin, per eżempju, laqas għandhom it-toilets eh, għan-nisa u essa peress li iktar nisa li għet jihdu sen f'dawn l-iskajjel, kellom umbat jinkludu dawn it-toilets. Għandi esperienza anki personali, il-ġemali għaddit jinkali laqa fil-zona lokali tijaj u student zoċ riċerkaturi fuq lej għaj kienem tifla zazua li għalet xtaqt najt ma'kom kemm huwa importanti għal bniet eh, kemm huwa importanti li huma jihdu jihdu sem fil-futur tagħna. Għanna issa żewġ kellima minn Finlandja u wieħed mill-Ġermanja nitlobkom titkellmu għal minuta biss għax m'għandniex ħin. Matti Torvinen, grazzi. U grazzi anki l-nisa kollha li eh, fid-dinja l-lum illi eh, jamlu naħajja aktar pjaċevoli. Jena Matti Torminen u jena membru tal-Parlament Finlandis għal-reforma għal-partit tal- jena membru tal-partit tal-reforma blu. Eh, naprezza li inti edha Eh, tamel dan il-punt sekk importanti li nisa huma sottorappreżentati fl-ICT u fil-osma tekniċi, anki f'pajis illi għandu fama ta' opportunitajiet ugwali bejn irġinu u nisa fil-Finlandja. Aħna kollha għandna ninkoraġġixxu nisa biex jitu fil-programmazzjoni, fil-enġinjerija u f'karriri fit-teknoloġija. Hemm nuqqas ta' bilanċ gravi f'dawn il qosma fil-Finlandja Jekk aħna nżommu eh, l-istereotipu li l-ICT eh, huwa qasam maskili, allora aħna se nittilfu eh, għaliex maħniex se nużaw il-potenzjali illi n-nisa jistgħu iġibu lejn dan is-settur. Jiena avukat bħala professjoni u bħala sfond u qed nara x'potenzjal hemm għall-innovazzjoni illi jiġi offrut minn nisa. Il-programmazzjoni eh, ICT għandha tiġi malma fl-iskejjel kemm li subin kif kolli l-bniet biex ikun hemm iktar biex bekk ikun hemm iktar bniet li jiddeċidu jieħdu karriera teknika fil-futur. Aħna għandna bżonn ta' iktar kooperazzjoni internazzjonali bejn negozji eh, fil-kamp tal-ICT biex eh, il-kamp isir iktar attraenti. Linda Lucas hija e, programmatriċi finlandiża illi kitbet ktib tfal fuq il-programmazzjoni u għamlet ħafna xogħol biex tippromuovi eh, l-ICT fost il-bniet in-nisa eh, fehom potenzjal enormi eh, għal kamp tal-ICT. Il-ġeneru mandux ikun eh, problema fil-problema tal-karriera ICT u teknoloġika, kull fejn, kull imkien fid-dinja. Germania. anki minna ħati għaj, nishtiq l net insellem il-kulħat u nishtiq nirringrazzja għal daw kolla li dedikaw ruħom għal din. Wara il- World Economic Forum kien ġint għali li se jgħaddu mit-sena sa' ikun hemm gwaljanza totali. U fuq dak li għandu xaqsam l impjegi eh, naħseb li għanna bżon ta' mitej sena, u żmien twil immens, naħseb li wara li rajna l-lum, għan bżon li konna eżempi biex n-nisa jkunu jistaw jseguhom. Jena ħdimt bħala inġenjera għal 8 snin fil-Ġermanja, għabel ma tħalt fil-politika, u rajt illi memx bizzejiet biex wieħed biex nkun nistgħu noħolqu bilanċ bejn l-ambjent familjari u dak professjonali. Din hija kwestjoni importanti rridu nippruvaw eh, insibu eh, rridu nagħtu opportunitajiet. Dawn l-opportunitajiet ta' digitalizzazzjoni jistgħu għandhom jiġu użati biex ikun hemm modelli ġodda Eh, specialment fi zoni rurali, għax u għawnek illi eh, eh, n-nis jiddependu ħafna u fejn nofs il-popolazzjoni tal-Europa toqot u fl-opinjoni tiegħi għatem ħafna xisir f'dawn ir-reġuni rurali li għadhom lura ħafna. U rridu anki konsideraw il-sistemi il qed jiġu proposti eh, illum movimenti politiċi eh, li huma iħarsu lura fuq kwestjoni domestiċi, familjari u sfortunatament din hija ħaġa eh, ħasra kbira eh, u ħaġa negativa u rridu aħna nieħdu passi kontra propju dawn il-movimenti. Grazzi nala diskussjoni, se naddu għal pont ta' eluq. U nibdew billi natu risposti għal mistoqsijiet fil-polls tana. Eh, Grazzi tal ħattu eh, tal ħattu sem. U se naqraw il-mistoqsija tal-lowel tnejn minn dawn il-polls, ċoħe l owel mistoqsija l-lima fost l-istati membri eh, li għandhom l-ikbar proporzjoni ta' ICT specialists nisa. Il-risposta e tajba hija l-Bulgarija u nifirħulhom lill-Bulgari. it e tini mistoqsija hija fl-opinjoni tagħkom x'inhija il-perċentwali approssimativa ta' graduati ICT fin-nisa u r-risposta tajba hija 17 fil-mija. U batem ħafna nisa eh, li komplu. Eh, u bat Il-mistoqsija l-iktar importanti li ġiet introdotta bil-sistema Slido hija kif nistgħu aħna nimpenjaw l-irġiel biex jieħdu sehem fl-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Nixtieq hawnhekk nixtieq li l-Kummissarja tagħti risposti fil-qosor għal dawn il-mistoqsijiet tal-persuni prezenti hawnhekk u anki dawk illi għamlu mistoqsijiet fuq l-internet. jekk ikolli frażi grazzi għal l-ideat kollha li esprimejtu. Jena qed nara illi aħna qegħdin niġildu kontra l-istereotipi flimkien. Qed nara illi fil-kamp ta' digitalizzazzjoni, edukazzjoni, esso ta' xol, fuq dawn affarijiet irridu naħdmu flimkien biex nipromuovu in-nisa u l-innovazzjoni. Nirringrazzjakom għall-eżempi kollha ta' prassi tajba illi esprimejtu. U rridu aħna irridu namluhom nippubblikawhom. IT for She kien per eżempju proġett eccellenti u saru ħafna affarijiet tajba fi Spanja, fil-Germania u f'pajjiżi oħrajn. In-nisa fil-komunitajiet rurali nistaw anki namlu iktar fl-interess tagħhom. U id-digitalizzazzjoni m'għandix twassal għal iktar faqar, iktar esklużjoni soċjali, e, e, iktar e, nuqqas ta' konnessjoni. Eh, 76% tal-familji fil-komunitajiet urbani għandhom konnessjoni internet tajba, però meta ngħaddu mbagħad għal komunitajiet rurali din il-perċentwali tinżel sal-40%. U rridu naraw anke li jkun hemm iktar irġiel jihdu eh, jieħdu rwol ta' ambasċaturi għal kampanja ta' opportunitajiet indaqs fl-2018 se jkun hemm kampanji fl-istati membri kollha aħna għanna f'moħna nedukaw il-persuni fil-medja, fil-sikurtà ċibernetika, fl-importanza li kunem eh, internet zgur. Eh, irridu nikkomunikaw l-idea li d-dinja online hija bbażata fuq l-istess valuri u l-istess responsabilitajiet bħad-dinja reali, eh, bħad-dinja offline. aħna għanna ambasġaturi eh, irġil Wim Wenders u għal-liktar laħjar eh, laħar wieħed u importanti li nis bħal daw eh, japproċaw l-iskejjel biex jitkellmu fuq dan. Grazzi lil kulħadd, Signora Estrela, kienet ħaġa sabiħa nerġenarak. memx ħafna rapporti tal-Parlament Ewropew illi huma marbutin mod dirett mal-awturi imma rapport Estrella huwa propju rapport illi huwa marbut ħafna mal-kunjom tiegħek. Aħna għanna ħafna speċjalisti esperti eh, eh nisa' kull ma hemm bżonn namlu huwa illi nagħtuhom iktar viżibilità. Huma jeżistu fil uh, anki dawn in-nisa jeżistu anki fil-kamp tal-ICT. Jiena sen uh, se, se noħroġ strategija biex ikunem daċxajn iktar koerenza fil-azzjoni illi qed nieħdu. L-azzjoni għandha tieħed fil-livelli kollha, miex ġlida biss tan-nisa, aħna rridu li anki l irġili kunu involuti eh, il-bidliet hemm bżonn isiru fil-skejjel, fl-universitajiet u fil-medja. U dan huwa l-uniku mod nkunu nistgħu nagħmlu differenza. Nirringrazzjakom il-kol, komplu l-ġlida u u rridu illi eh, il-ġranet kollha ta' sena eh, ikunu ekwivalenti għal 8 ta' marzu. Issa tliet minuti għal kollega Izakun Bilbao Barandika għal konklużjonijiet. Grazzi, President. Un ringrazzja naturalment il-dokola għal għedin prezenti. Nishtiq insellem mod speċjali li Sinjura Estrella, l-ex kollega tana, illi eh, eh, kont ħadimt magħha fuq ċertu rapporti u eh, ħallitu kol l-impatt taħħa fuq dan il-parlament u għalek kompjena naħdmu fuq l-ugwaljanza. Mela, għawek għafna drabi nisimaw l-istess affarijiet, kultant donna niddejqu nisimaw l-istess affarijiet. Aħna, n-nisa, iżjed minn nofsi popolazzjoni tad dinja għanna 61% li huma gradwati E, e, maħni. Ma skont l-aħħar stħarriġ li kien hemm juru ċifri fuq il-vjolenza u l-abbuż li jbatu n-nisa u dan huma iċ-ċifri moljin ħafna. Imma l-istereotipi għadhom hemmhekk. U din xi ħaġa li nisimgħuha ta' spiss anke sal-bieraħ stess fil-arkem il-bieraħ. In-nisa mhux qegħdin preżenti fl-ICT pereżempju, x'inhu jiġri? Peress li fl-ICT hemm stereotipu wkoll li tiġi l-istess bħalma jiġri fil-bqija tad-dimensjonijiet fil-ħajja. Mela, l-ICT x'inhuma? L-ICT huma opportunità imma wkoll bżonn. Kif qalt il-Kummissarju? huma opportunità għal ICT għaliex ser iservuna biex niprovdu ħafna ħaddiema għal futur biex bekk l-Ewropa tkun tista' tkompli tiżviluppa ekonomikament u biex anka nelbu l-isfidi globali l qudiemna. Imma l-ICT huwa wkoll opportunità fiż-żoni rurali u dan najdu ħanka f'rapport illi ser l-ħejjajna wek u li ser niprezentaw fit-62 sessjoni ta' Nazzjonijiet Unita, Uniti, eh, li ħatkun fi New York u eh, dak huwa rapport li fiħna ngħidu fil-fatt li jsidu opportunità biex nelbu il-faqar l-esklużjoni. Hemm talba għan-nisa, l-istudji kollha jgħidulna illi l-preżenza tan-nisa fl-ambiti kollha, ma speċjalment fl-ICT, eh, tejjeb il-riżultati, tejjeb l-ambjent tax-xogħol, il-kumpanija jekk ikun hemm ħafna nisa jaħdmu aħjar u jkun hemm użu aħjar ukoll mir-risorsi finanzjari. Allura, Eh, xinu jiġri, għawizet nisa mill-irġil, imma maħniġ prezenti. Fl-ICT u koll il-prezenza ta' nisa għedha dejjem tonqos. Dwar il-kampanji eh, ta' mwin ta' kuxjenza, eh, Iva, anka l-uffiċju tal-Parlament Ewropew f'Madrid għamlet kampanja, kampanja kien jisima u ma fejqedin, il-nisa fejqedin. Il Imma naħseb li hemm bżonn ninkunu eh, iżjed konvinċenti, hemm bżonn impenn iżjed ċar u dan nistgħu nagħmluh billi naddottaw leġislazzjoni xi ħaġa li tkun obbligatorja. Dan qed ngħidu għaliex fl-2005 fil-Pajjiż Vasko ġiet approvata liġi ta' ugwaljanza illi stabbilixxiet illi l-kwoti huma obbligatorji. U din il-liġi kienet immexxija minn eh, min, eh, president tal-reġjun li mill-bidunet tal-mandat tiegħu qal li iżjed liġi importanti kienet se tkun dik tal-ugwaljanza. U eh, għalkemm għandna din liġi ma rnexxinix niksbu kollox, Issa ħan ikkonkludi, mela, mela, rritu kuna miżuri obbligatorji, it-tieni ħaġa, n-nisa rritu jkunu iżjed viżibbli. Hemm bżonn li n-nisa nkunu deċiżi illi ħammexxu u ħammexxu għan nisa li ħna ħna qabżu drittijiet tagħna stess. Il-ġlida hija azzjoni li tittiġi minn kulħadd, imma biex eh, niksbu suċċess irridu naħdmu fl-imkien. Il-miżuri irridu jkunu obbligatorji fuq dan ħan insisti. Grazzi. Thank you very much, uh, Madam eh, Barandika. Thank you very much, Madam Commissioner. Grazzi ħafna. Signora Barandika, grazie ħafna li kull minn parteċipa f'din il-konferenza. Issa, il panel li mis ħajit meċċa mill signora Reintke. Għandek il-martell t dajax tużaħ. Thank you very much and also a warm welcome from my side. Um, we will not give you any breaks because we... Grazie ħafna, Iva. Mela minna ħati għaj matanċ ser eh, nieħdu pawzi għalix matanċ għanna ħin disponibli. Għanibdew bit-tielet panel minnu fih. Diġa diskutejna l-rwol tal-medja, l-kustjoni tal-gwaljanza eh, u l-inklużjoni u s-sanaddu għad-tielet panel illi u għadwar eh, suġġett u żvilupp importanti ħafna illi rajna. Il-dinja digitali intużat ħafna mill-feministi u dawk illi eh, ixerdu il-drittijiet tan-nisa. Eh, ħafna nisa użaw id dinja digitali biex jiġġieldu għad-drittijiet tan-nisa u dan huwa movimenti li xtaqna niddiskutu llum u propju għalhekk inkludejna il-Dagma Schumacher illi hija id-direttriċi tal-uffiċċju tan-nisa fil-fiħdan il-Nazzjonijiet Uniti. U bħala minnek nishtiq nisma lilkom, nishtiq nisma xinu jiġri f'pajjiżkom min huma dawk li qegħdin jiġġieldu għad-drittijiet tan-nisa fid-dinja diġitali. Mela, qabel ma ngħaddu għall preżentazzjoni ta' Sinjura Schumacher, ħanerġa' nużaw Slido Għanġaw nużaw din l-app biex namlulkom mistoqsija, għansi t-nejn. Kieġobkom għom. Mela. Din id-darba eh, ħanipruvaw niskopru ftit kemm tafu intom dwar movimenti digitali illi eh, jiġġieldu għad-drittijiet tan-nisa. Allura l għol mistoqsija hija din kem tafu intom minn eh, kem kem ġili smajtu minn dawn in-nisa illi mexxew movimenti u organizzazzjoni permezz tal-medja. Hemm lista sħiħa tagħhom. Hemm Alisa Milano, it-tieni waħda Barbara Novatska, il tiled grupp huwa Alicia Garza, Patrice Kulos, Opal Tometti, hemm Sheryl Sandberg, Rachel Skla, hemm Malala, u mbagħad hemm ukoll l-għażla li tajdu jiena qatt ma smajt bħadd minn dawn. Mela, ħanatikom ftit ċans eh, taqraw il-mistoqsija u twiġbuha forsi? Imma t tistgħu tkomplu twieġbu wkoll matul id-dibattitu. Kol ma tridu huwa illi titħlu fuq il-website, slajdaw, u mbagħad tiddaħlu l-kodiġi tal-konferenza IWD 2018 biex tkunu tistgħu twieġbu din il-mistoqsija. It-tieni mistoqsija Għawek eh, tidu tikkalkulaw ftit Kemm taħsbu illi kien hemm nies fuq eh, Twitter u Facebook illi wieġbu għal kampanja mitu fl-ewwel 48 sija wara it-tweet ta' Alisa Milano. Kemm taħsbu li eh, reaġixxew nies patu l-ewwel jumejn? Kien hemm 100,000, 500,000, miljun u 200,000 jew 5 eh, miljun u 700,000. Għal darbohra din il-mistoqsija tistgħu twiġbuha matul id-dibattitu wkoll. Nittama illi tipparteċipaw biħġarkom issa. Peress li ma tanċanna ħin ħana dil-kelma minnu fih li ntaħku ma Schumacher illi se tispjegalna x'inhu jiġri fil-qasam diġitali eh, vizavi l-movimenti feministi, forsi ġanna nistennew anka l-futur x'ħajkunu l-sfidi. Grazzi ħafna Terry, grazzi tal-Komitat Fem tal-istedentuni u grazzi tal-qed diskutu dan is sujġet importanti. Illum hemm mobilizzazzjoni bil-massa dwar it-trittijiet tan-nisa. Il-nies jafu li din dan huwa suġġett importanti huwa diskuss fuq livell nazzjonali u anke internazzjonali. U dan huwa riżultat ta' mobilizzazzjoni kbira minn movimenti tan-nisa illi poġġew pressjoni fuq il-gvernijiet Lum il-ġurnata dawn il-movimenti komplu jibnu fuq il-teknoloġija u social media eżistenti u bekk eh, il-movimenti komplu jikbru. Il-social media u teknoloġija digitali jintużaw għal parteċipazzjoni, għall-aċċess għall-informazzjoni, għall-advoksi u anka għall-organizzazzjoni ta' avvenimenti. Issa rridu naraw x'inja rabta bejn il-movimenti favur in-nisa u d-digitalizzazzjoni u raw daqsxejn kif id-digitalizzazzjoni edha issawwar dawn il-movimenti fil-żminijiet tal-lum. Permezz ta' kampanji fuq social media u kampanji eh, kbar, eh, nies madwar id-dinja qegħdin isejħu għal futur fejn ikun hemm ukwaljanza bejn is-sessi. Hemm ċertu movimenti illi kisbu ħafna popolarità, imma movimenti żgħar oħra illi ma tantx nisimgħu bihom, hemm nisa f'żoni rurali illi qegħdin jiġġieldu kontra l-status quo qegħdin jinfluwenzaw il-tfassil um, ta' leġislazzjoni, eh, affarijiet bħal aċċess għas servizzi, eh, għajnuna lill migranti eccetera. Id-direttur eżekuttiv tagħna fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali tan-Nisa qal illi nafu illi fis-soċjetà hemm ħafna li ħna differenti, imma miljuni ta' nisa madwar id-dinja illi issiktu u li ma tħallewx eh, jiżviluppaw. Issa, il-moviment ta' solidarietà attwali irid iwassal għal kontibilità u jrid item l-impunità. Il-attivizmu politiku kemm minn nisa u mill-ġil għandu jkollu lan illi iġib il-bidla għal dawk li liżiet għandhom bżonna. Il-social media ta' l-opportunità li nisa li jifjarixxu. Matul dawn l-aħħar skandli li smajna bihom, in-nisa eh, denunċaw każijiet ta' inġustizzja u ta', ta violenza sessuali. E, permezz ta' dan il-sens ta' kontibilità illi issa qed nistennew mill mill-ola inkariki tal-pajjiżi tagħna, dan għandu jwassal issa li set kontabilta. Hemm kampanja wkoll permezz tal-hashtag biex ikun eh, iżjed faċli implementaw u eh, insegu il-bidla li qed isseħħ fis-soċjetà u biex nipromovu wkoll dan is-suġġett l-SDGs tal-Aġenda 2030, speċjalment l-anijiet marbuta man nisa u mat-teknoloġija, huma opportunità storika biex inwaqfu u nreġġaw lura il-disukwaljanza digitali. Imma, minajr ma jkun hemm attenzjoni u investiment, hemm riskju illi l-bidla teknoloġika ħad kompli ġib magħha iżjed inġustizzja u iżjed disugwaljanza. Ħanatikom issa ftit eżempji ta' dak illi ġara. U ftit biss ħansemmilkom hemm ħafna iżjed. Diġà semmejtu l-kampanja Mitu, hemm anke mistoqsija fuq slajdo dwar Mitu, ġifieri mhux ħanitkellem fuq dik il-kampanja. Imma nisa li nataw il-pjattaforma biex juru kemm hemm nisa illi soffrew fastidju sesswali. It-tieni ħaġa, mbagħad kien hemm ukoll Sheryl Sandberg illi illi nitit il-kampanja hashtag Ban Body Campaign biex tinfluenza wkoll il-tfajlit fl-iskejjel il-hemm ukoll Pink Stings li hija kampanja illi eh, għanda fit-tir tagħha il-riklamar. Fuq livell iżjed politiku, anka fil-rebbija qarbija, fl-Eġittu rajna il għodda il-Harris Map kienet eh, mnedija minn ġdid fl-2011 sabiex eh, jiġġieldu kontra il-fastidju sesswali fl-Eġittu dinja app li taħdem permezz ta' mapping. Kien hemm ukoll hashtag Bring Back Our Girls fin-Niġerja u naħseb illi għandna bżonn ħafna iżjed kampanji bħal dik tal-Bring Back Our Girls għaliex għadna ma wasalniex fejn xtaqna. Hemm ukoll kampanja oħra biex finanzjaw servizzi ta' saħħa għan-nisa. Fl-2017 kien hemm il-hashtag Women's March illi illi eh, format moviment kbir ta' protesta fil-kontinenti kollha. Kien hemm eh, il-moviment Times Up, New Namenos. Kien hemm il-hashtag Spotlight and Violence li kienet riżultat ta' inizjattiva ġdida ta' Nazzjonijiet Uniti biex eh, intemmu il-vjolenza madwar id-dinja. Illum manka għaċ-ċelebrazzjoni tagħna ta' jum in-nisa għandna hashtag ġdida li hija hashtag time is now. Il-moviment irid jinħoloq issa ma nistgħux nistennew sada. Irridu ninkludu wkoll l-irġiel f'dan il-kontest importanti. Anka fil-panel ta' qabel issemmit il-kampanja He for She illi eh, tajn biex nikspużjet ugwaljanza bejn nisa u rġil. Bħala UN Women, aħna u wkoll kalendarju ta' dak li rridu niksbu fil-qasam tal-ugwalenza bejn is-sessi. Dal-kalendarju ġi publikat dan l-aħħar. Inħeġġitkom ta' tuħti twila. Fl-aħħar hemm l-iżjed eh, kisba riċenti u jadik tal-attivizmu digitali. U għana fuq dan edin nitkelmu dan irridu nipromovu l-attivizmu digitali illi naturalment irrid ikun komplementari ma ta' kollu li jsir eh, offline. U issa naddi għal xinu ma l-sfidi. Mela l-ewwel net, in-nisa ħafna drabi m'għandhomx l-istess aċċess għall-internet bħal-irġiel dan smajni ħanka iżjed kmini dal-ħodu minni xħan itħol fil-dettall għalek. Ma it-tieni irrid nqogħdu attenti jekk ħa jekk ħanamlu kampanji online ma rridux nitilfu l-ispinta li għanna offline, rridu kunu attivi kemm fuq l-internet u anka mhux. Biex nikkonkludi, l-aġenda l-innovazzjoni u iż-żieda fl-aċċess għan nisa u tfajliet għall-ICT għandu potenzjal enormi għaliex Eh, jista' jwassal għal iżjed aċċess għall informazzjoni, edukazzjoni aħjar, aċċess aħjar għal servizzi tas-saħħa u iżjed indipendenza finanzjarja. U jista' jwassal ukoll biex il-moviment għall-ugwalenza bejn is-sessi jkompli jikber. Hemm bżonn li nagħtu leħen akbar lin-nisa u il-moment opportun wa issa grazzi għad-diġitalizzazzjoni, għalhekk jiena ħerqana nsa nisma' l-istejjer u l-idejat tagħkom u nixtieq nawguralkom jum in-nisa tajjeb u is-sena tan-nisa tajba. Thank you very much for this very um, good starting point. For... Grazzi ħafna, grazzi dan huwa punt ta' tluq tajjeb għal dan id-dibattitu, grazzi tal-li semmejt xi movimenti eh, verament kbar li bidlu s-soċjetajiet tagħna fl-aħħar xhur u l-aħħar snin. Issa ħana l-kelma lill-membri mill-parlamenti biex eh, jikkommentaw jew jagħmlu mistoqsijiet. L-ewwel kellima hija mill-Portugal, l-Onorevoli Sinjura Roxa. Grazzi ħafna. L-ewwel qed Xtaqt ngħid li dak li qed niddiskutu llum huwa relevanti ħafna għal Portugal u anke għad-dinja kollha. Qegħdin niffukaw fuq l-irwol u l-importanza ta' teknoloġiji l-ġodda, l-ambitu digitali, brabta ma' l-inatu seta l lin-nisa. Il-teknoloġiji, speċjalment l-ICT, huma importanti ħafna bħala strument ta' trasformazzjoni anka fid-dinja politika u dan madwar id-dinja kollha. U strument tajjeb biex il-nisa bħal irġiel ikollhom aċċess ukoll għal xogħol deċenti u produttiv. Eh, l-indiċi ta' eh, impiegi fil-qasam digitali u tal-ICT tip kien hemm progress imma fl-Unjoni Ewropea dan is-settur mhux qed ikun sfruttat biżejjed, xorta waħda m'hemmx parteċipazzjoni biżejjed min naħa tan-nisa, hemm li juru li hemm distak bejn l-offerta u d-domanda għal postijiet tax-xogħol relatati mal-ICT. Kont ir-rapport ta' Jannar 2014 tal-Unjoni Ewropea, sal-2020 dan id-distak eh, ser ifisser li ħajkun hemm 900,000 il-post tax-xogħol eh, vojta disponibbli. Fil-qasam ta' tik, in-nies għadhom mhux preżenti kemm eh, f'dak li huwa taħriġ u anke f'dak li huwa impjieg. Fil-2016 fil-Portugal il-dawk li igradwaw f'dan is-suġġett kienu 19 fil-mija u kien hemm 33% nisa illi gradwaw fl-inġenjerija. Il-rappresentazzjoni tan-nisa fil-qasam tal-komunikazzjoni hija 82% mbagħad fis-settur tas-saħħa hemm fil-mija tal-ħaddiema li huma nisa. U xinajdu mbagħad dwar pożizzjoni ta' diretturi 5% biss huma nisa. U għalhekk fid dawta dan kollu importanti li nirriflettu fuq ir-raġunijiet illi qed waslu biex in-nisa qegħdin daqstant f'minoranza u f'dawn l-oqsma kif semmejt, minkejja l-fatt li hemm opportunitajiet u s salari huma tajbin ukoll. Irridu naraw x-nistaw nagħmlu biex nibdu din is-sitwazzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna issa it-tieni intervent ser ikun mill-Olanda l-Sinjura Judith Tila. Mikrofonu għal-kellima. Yeah, <laughs> thank you. Thank you again. <laughs> thank you. Uh, iva, grazzi uh, mill-ġdid, grazzi ta' dan l-avveniment u grazzi ta' li sammejtu lil Sheryl Sandberg. Naħseb li hija role model tajba ħafna u nittama li konna eh, figura simili anka fl-Ewropa. Anka il-kumpanija Lego hija eżemplari wkoll għax eh, prodotti soldati nisa. Il Kien hawn minqal għandna bżonn eliminaw l-istereotipi, daqsxejn impossibbli naħseb jiena diffiċli taqridhom dawk, imma tista' tagħmel huwa li żid stereotipi pożittivi u tużhom speċjalment fl-era diġitali għaliex In-nisa jafu jikkomunikaw dan huwa stereotip forsi mu pożittiv. il nisa huma intelligenti. E, għandhom e, livell ta' edukazzjoni għoli, il nisa jafu jaħdmu e, fi gruppi, jafu jaħdmu fl-imkien. Dawn huma stereotipi pożittivi illi nistgħu nużaw biex ngħaddu messaġġ pożittiv. Għalhekk naħseb illi għandna naħdmu anka mal-irġiel u Eh, nitkellmu flimkien bleħen wieħed li jkun leħen iżjed b'saħħtu. Issa nitkellmu dwar li ħna eh, fil-Olanda semmejtu anke eżempji Anzi, intom semmejtu eżempji fuq il-rivoluzzjoni digitali issa fl-Olanda, issa l-oħra kellna l-elezzjonijiet parlamentari u kien eh, hemm moviment imsejjaħ Vote for Our Women. Anka issa ġematejn oħra ħajkun hemm l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u reġem dan il-moviment Vote for Women, vota mara in-nisa eh, il-nies eh, jieħdu gost jifutaw għan-nisa, ma jifutaw l-ewwel waħda li tkun fuq il-lista, imma l għol waħda ħatitla xorta. Jekk inti tivvota għal mara li tkun iżjed l-isfel fil-lista, bekk tista' tagħmel differenza għax bekk jiġu maħtura iżjed nisa. U għalhekk dan il-moviment Vote for Women eh, anke permezz ta' Twitter sar fenomenu, sar, sar moviment kbir u irnexxina naħtru jżid nisa. Uh, grazzi ħafna nkal dan l-eżempju nistgħu nieħduh bħala ħjar prassi anke ta' stati membri oħra. Mela fadal intervent wieħed mill ġermania mis-Sinjura Grodenkranish. Nadil kelma lilek. Iva, grazie ħafna. Jien ukoll nixtieq nirringrazzja Sinjor Schumacher u nirreferi għal preżentazzjoni tagħha dik l-azzjoni kollha kemm f'din l-aħħar sena kienet ħasra li fl-2016 id-diffikultajiet dwar eh, il- kien problem biex issir din fl-Istati Uniti. Nirakont fil-konferenza ta' drittijiet tal-nisa fil-ġnus maquda u sena wara l-oħra kien hemm żviluppi differenti li sa ċertu punt kienu kontra xurxin. Il-kwistjoni tal-edukazzjoni għal tfajliet jew nisa żgħażagħ f'pajjiżi Afrikani u għal snin u snin għandna xejra pożittiva hekk irrispettivament għal fat li għanna l-gwerer emmek, jew inkella li l-ISIS kienu attivi anka fil-vant nofsani. U ċar li l-edukazzjoni hija ċavetta importanti għas suċċessu tagħti lin-nisa l-opportunità kif ukoll possibiltajiet fil-ħajja. Ħafna nistgħu nagħmlu ħasra li kellna dik l-iżvilupp minnaħa, imma minnaħa l-oħra e, forsi tista' nistgħu lura fuqha U dawn huma suġġetti li għandna niddiskutu mhux biss nar eh, il-ġurnata internazzjonali tan-nisa imma anka tul is-sena jiena membru tal-Buntestaku fil-Kumitat tan-nisa wkoll u importanti ħafna nagħmlu networking mal-Unjoni Ewropea mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mhux biss fid-dinja diġitali manka fid-dinja reali. Grazzi. Grazzi ħafna. U qabel ma nadilkom il-kelma l-ura biex tirrispondu għal dawn l-interventi ħarsu lej riżultati tal-kwestjonarju ta' Slido, l-istarriġ ta' Slido, nistaw narawhom. Iva mela kien hemm mistoqsija dwar min huwa magħruf, e nibdew minn fuq il-persuna li diġà ġiet imsemmija fit-tieni mistoqsija għalissa Milano. Din hija waħda minn dawk li bdiet il-moviment jiena ukoll mitu. Umbat kienem Barbara Nowacka li kienet importanti ħafna biex toħloq il-protesta sewda fil-Polonja biex tġilet għal drittijiet tan nisa u anka drittijiet sessuali ta' riproduzzjoni. Umbat kienem tlet attivisti mill-movement Black Lives Matter. Sheryl Sandberg li u koll diġa semmit minn eh, Dakma Sumahar bil-hashtag Linen. Unbat hemm Rachel Sklar li ħolqot il-hashtag Change the Ratio l-aħħar ma mhux l-inqas ċertament għaliex il-maġġoranza tan-nies li la kienu jafu u hija malala li ħolqot il-moviment hashtag aħna sikta we are silent li wkoll hija importanti u hija importanti ħafna għal dak li għandu x'jaqsam id-drittijiet tal-edukazzjoni. Tieni mistoqsija kienet dwar kem taħsbu li rispondew nis fil-ewel 48 sija għat-tweet ta' Elisa Milano ta', Mitu, ħafna nis ħasbu li kienu biss 1.2 miljon persuna ma fil-fat kienu 5.7 miljon persuna li taw reazzjoni tagħhom fi żmien eh, jumej għal din it-tweet ġbir nistgħu naraw kemm hija għodda setana il-medja digitali u kemm tista' għall-aġenda tad-ġittijiet tan-nisa. U li żied mistoqsija popolari x'nistgħu nagħmlu biex nappoġġaw il-movimenti tan-nisa immexxija min-nisa eh, li eh, jużaw il-medja u l-ICT u dinja xi ħaġa sinjora Schumacher li tista' tikkonsidra meta tkun qed twieġeb l-interventi li kellna. Iva, grazzi ħafna l dawn l-interventi fuq Sharon Sandberg u il-modell eh, Ewropew naħseb li dinja xi ħaġa sabiħa u ħatiġri. Jien ukoll ġobni l-kumment li għanna nħarsu aktar lej stereotyping pozittiv u nużaw dan ħafna ħafna iżjed u b'mod aktar radikali. Jena naħseb li għanna bżonn ukoll nindirizzaw li stereotyping per fil-medja dan jista' jkollu impatt fuq is-soċjetà jekk in-nisa jiġu e, jiġu prezentati mod differenti mill-juma bħalissa u l-istess imur għall-irġiel. Jekk nara raġel e, jgħaddi ta' stini ħaġa tista' tagħmel differenza aktar minn 2.5 Edin jaħdu f'korsijiet ta' ta' dar. Dwar l-istanzer dan nisa, Iva, nkunu aħna New York, u naħseb ħafna minku ħatkunu New York fil-ġemat li ġejjin, fil ġemat li ġejjin, u il-sujġet ħajkun nisa rurali. Aħna edin nittamaw li ħajkonna konklużjonijiet b'saħħithom ħafna, anka li jindirizzaw xi mill-isfidi, anka li jissemmaw hawnhekk, imma mhix ħatkun triq faċli għalhekk jina naħseb li rridu ninaqdu flimkien Issa dwar il-mistoqsija ewlenija Iva jena naħseb li eh, irridu kunu kolla attivi. Ejja nużaw il-possibiltajiet online imma anka offline, ġifri fil-dinja reali. Biex il-gvernijiet u atturi oħra ikunu responsabli għall-azlit tagħhom biex nesprimu ix-xewqat tagħna kif ukoll biex flimkien naħdmu sabiex ikonna soċjetà aħjar mod konġunt. Grazzi naħseb li dan huwa messaġġ verament sabiħ biex nagħlqu dan il-panel u minna ħadd tiegħi. Nixtieq nirringrazzja dak ma' Xumaħa. Imma li l-kulħadd ukoll l-interventi tagħkom u jiena naħseb li aħna f'dawn l-aħħar mit sena rajna li jista' jkun hemm ħafna progress kemm fuq l-internet kif ukoll mhux fuq l-internet. Emma attakki fuq id-drittijiet tan-nisa fl-Unjoni Ewropea kollha madwar id-dinja u ħajkonna bżonn lodot kollha nista' jkollna biex niġġieldu kontra dan u immexxu qudiem l-aġenda ta' drittijiet tan-nisa u niġġieldu għal soċjetajiet indaqs. Grazzi ħafna lil dak mexxu magħha u kulħadd. Issa ngħaddi l-kelma lil kollega l-Viċi President Papa Dimulis sabiex tagħti l-kummenti ta' lelu fuq din il-konferenza hekk illum. Grazzi ħafna. I was informed that uh, I could speak in my mother language. Għallu li nistar nitkellem bil-Grek. Għalek nixtiequ nieħu din l-opportunità u zawna għra headphones tagħkom. Καλημέρα σας, λέγομαι Δημήτριος Παπαδημούλης, είμαι αντιπρόεδρος. Λόδο Ατσάιβα, jena Δημήτριος Παπαδημούλης, jena l-Vice President tal-Parlament Ewropew u fost ir-responsabiltajiet tiegħi huma kwistjonijiet tal-igwaljanza fost is-sessi fil-Parlament Ewropew. Jina li onorat mod partikolari llum għaliex jina nħoss li jekk nitolbu għal ugwaljanza ta' bejn is-sessi din hija xi ħaġa li tinvolvi mhux biss in-nisa imma eh, l-irġiel, speċjalment irġiel li għandhom moħħom miftuħ u l-irġiel li jindunaw li ħaġa tajba għas-soċjetà tagħna li konna l-ugwaljanza bejn is-sessi u li neħilsu minn kull diskriminazzjoni. Skont studju li sar mill-OECD, sabiex aħna nkunu nistaw niksbu ugwaljanza sħiħa jekk nkomplu mixin f'din id-direzzjoni li aħna mixin fija, għanna bżon 169 sena biex neħu l-ugwaljanza sħiħa b'dan il-pass, ġviri ovvjament ma nistawx nistennew 169 sena, u sabiex ikunu nistaw niksbu l-ugwaljanza pass aktar maġġel, hemm bżonn li nagħmlu aktar. Kien hemm kollega li qal li aħna nafu x'inhuma l-istudji nafu d-dejta imma l-kwistjoni li rridu nagħmlu xi ħaġa. Fil-Parlament Ewropew dak li qed nippruvaw nagħmlu, jekk aħna inqablu s-sitwazzjoni bħalissa ma dik li kien hemm fil-passat għamilna passi importanti l qudiem il-qudiem. Ma nistawx ikonna il-mentalità ta' jimxi kollox bħas aħna nipreferu nqablu illum mal-miri li għanna fil-ġejjin mhux is-sitwazzjoni kif kienet fil-passat, jekk aħna nqablu il-sitwazzjoni tal-lum ma' dak li għandu jinkiseb hemmhekk naraw li għatem ħafna ħafna xirri tisir. U bħalma ħareġ mid-diskussjoni, ħafna xogħol ifisser mhux biss xogħol leġislattiv jew inkella l-implementazzjoni tal-leġislazzjoni ma jfissirx biss li noħolqu regoli u regolamenti, imma hemm bżonn li jkollna effett fuq l-imħuħ tan-nies neħilsu mill-istereotipi. Issa dwar ċifri fil-Parlament 36% huma nisa 36% wkoll tal-buro huma nisa u 50% tal-membri tal-kumitati huma nisa. Imma mbagħad jekk naraw il-kapijiet tal-gruppi politiċi nsibu mara waħda biss u ko-president ieħor f'xi grupp ieħor. Issa biex naraw il-president, il-president kurrenti huwa eh, raġel ta' qabel kien raġel ukoll. Iġri għad fadlinna ħafna x'namlu anka hawnhekk f'din il-Kamra Għalek huwa importanti li nkomplu nikkooperaw anka mal-parlamenti nazzjonali, mal-NGOs, mal soċjetà ċivili, mal-istituzzjonijiet differenti, istituzzjoni ta' riċerka li jgħinuna ħafna, imma li ħaġa importanti hija li aħna niftħu li nafusna sabiex ikonna kuntat taħjar ma', soċjetà niftħu eh, dawk il-kanali jina ħrix sekonda mort kamra oħra biex niltaqa ma' madwar 350 eh, zazu u li jinsab fil-program Kroner għawek fil-Brussel, tkellimt maħħom illum, u nishtiq nwaslilkom dan il messaġġ li intwajliet zazuwa li kienu hemm kienu verament ġilli da tajbin għaliex ridu jiksbu ħafna fil-ħajja tagħhom u joħolqu soċjetà li hija verament indaqs u fl-istess ħin issu subin kienu eh, qed jappoġġawhom u qalu li l-ugwaljanza hija ħaġa tajba għas-soċjetà kollha kemm hi aħna għandna bżonn ta' soċjetà mingħajr diskriminazzjoni, mingħajr eh, diskriminazzjoni, gwaljanza ta' bejn l istess aħna maħniex kollha l-istess, għandna differenzi tagħna, imma għad-diversità u għall-ugwaljanza dawn huma affarijiet li jistgħu jmorru id fit Jina dak li xtiq najt, ma xtaq najt, ma nixtiqx intawa li zejiet ħani għafaw. U nawguralkom li zbaħ xewqat, nirrangrazzjakom u li klat tajba wara dan l-avveniment partikolari. Grazzi ħafna. Well, thank you, Vice President Papa Papadimoulis. Grazzi ħafna Vice President Papa Papadimoulis, jina Mira Hannibal, wieħed minn waħda minn Vice Presidenti fil-Komitat, u għaxoli għawek li ringrazzja li kulħadd, grazzi li kulħadd għalli ġejtu, grazzi li daw kollha li parteċipaw fil-panels, kif ukoll il-membri kollha li parteċipaw. Jina naħseb li kien avveniment verament tajjeb u nixtieq nirringrazzjakom il-koll mill-Parlamenti Nazzjonali li ġejtu Brussell għal dan l-avveniment tal-lum għad fadlinna triq twila ħafna, palma qal il-Viċi President, dak li rridu namlu issa huwa li nużaw dak li tallimna, nimxu l-qoddim, u inkomplu f'din dan ix-xogħol twil li għandna biex intejbu l-ugwaljanza bejn is-sessi sabiex fl-aħħar mill-aħħar in-nisa u l-irġiel ikunu verament indaqs aħna naħseb li ħadna passi il-qoddim tajbin, kena diskussjoniet utli nispera ħatuħdu għom lura ma'kom, U aħna ċertament ħanamlu da kollu li nista' fil-Parlament Ewropew. Grazzi għal darboħra lilkom il-kol tal ġejtu, grazzi l-organizzaturi tal avvaniment u eh, l isbassjoqat għal ġurnata internazjonali tan-nisa.